Nelliminaw il-punt numru 8 minn l-agenda il-Budget Ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja mill-2019 it-taqsimiet kollha u rrit ir-ressa l-emendi għabbażi ta' deċiżjoni tal-koordinaturi mhux tal-komitat u eh, skont id-dokument 6 l-emendi kollha adottati fil-Komitat tal-Budget li jagħti lill komitati l-idea tal-proposta kollha kemmi dan id-dokument mhux se jkun lest qabel tmiem din il-ġimgħa. Mill-banda l-oħra sur Didier li huwa x-shadow tal-PPE fuq dan ir-rapport u s-sur Selimovic li huwa x-shadow rapporter fuq dan ir-rapport talbu illi dan il-vot jinżam skont kif kien ippjanat. Jekk mawx oġġezzjonijiet, jiena niproponi illi dan il-punt inneħuħ mill-aġenda. Imma jekk għaw oġġezzjonijiet, nissuġġerilkom illi nivvutaw fuq dan il-punt. Mela, dawk favur it-neħija ta' dan il-punt mill-agenda tal-laqa tal-lum? ma tantxaw membri fil-Kamra dawk li huma favur illi aħna uh, eh, niddeċidu dwar din il-kwistjoni. Nivvotaw. Mela, hemm żewġ persuni li votaw favur it-tneħħija u vot wieħed illi ta' minn persuna illi deċidu illi nżommu fuq l-agenda u peress li mawx bizziet membri jena se deċidi bħala l-President illi dan il-punt inneħuħ minn fuq l-agenda. Tajjeb, mela ħanaraw x'lingwi għanna għallum, il-lingwi kollha huma disponibbli li fil-Bulgaru, il-Finlandiż u il-Kroat. il u il kroat mill-negozjati interistituzzjonali aħna palma tafu edin naħdmu fuq id-direttiva dwar il-bilanċ fuq il-ħajja privata u dik ta' professjonali, tini trilogu sar il-bira war nofsenar il kolleġislaturi diskuta l-ambitu ta' direttiva u anki il-suġġetti tal-lif tal-maternità u paternità il-pozizjonijiet huma mbeda ħafna minn xulxin, id-diskussjonijiet xorta kienu kostruttivi u stajna nibdew niddiskutu bosta alternativi possibilitajiet. Il-trilogu li jmiss se jsir fis-6 ta' Novembru. Il-punt numru 3, il-trilogi li jmiss, jiġifiri l-aġenziji, Aħna għadna qegħdin naħdmu fuq dawn u trilogu li mess kun fis-16 ta' Ottubru fil-għaxija bejn is seba u l-10 ta' bil-lejl. Punt numru 4 fuq il- ħin allokat l-kellima għanna agenda mimlija da' zbajda li se jkonna bżon ħafna ħin biex induruwa kollha u eh, peress li ma tantxaw nis bħalissa mhix problema imma meta hawn iktar membri li jkunu jridu jipparteċipaw fid-diskussjonijiet irrit nafżakom illi shadow rapporteurs u il-rapporteurs fl-aħħar tal-laqa se jkunu mhux aktar minn 3 minuti u l-membri l-oħrajn ikollhom żewġ minuti. Imma issa naraw forsi il-membri ikunu morda jew huma morda peress li għadhom ma ġewx, u mbagħad kulħadd ikun jista' jitkellem kemm tixtieq qalbu. Tajjeb, mela nistaw naprovaw il-minuti tal-laqa ta' 29 ta' awissu ebda kommenti fuq dan. Tajjeb, mella issa naddu għal punt numru 4 fuq l-agenda tana l-implementazzjoni tal-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem tal-Unjoni Ewropea eh, fil affas istituzzjonali u nibda billi nati il-kelma l-Onorevoli Kukan illi huwa rapporter. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura President, huwa pjaċir kbir għalija li nippreżenta din l-opinjoni lil kollegi. Nishti najt madana kollu illi il-kalendarju għal riżoluzzjoni fafko eh, it-tawwal kemm il-darba mir-rapporter is-Sinjura Spinelli. F'dan l-istadju għalhekk is-Sinjura Spinelli se tippreżenta il dokument ta' ħidma finali u l-memorandum ta' spjega għada u l-abbozz ta' riżoluzzjoni fil-21 ta' Novembru peress illi jena għatmarajċ il-test tal-Komitat Mexej kien iktar diffiċli għalija li nabbozza opinjoni. Imma sar ħafna xogħol ta' tħejjija sabiex nidentifikaw il-problemi u l-kwistjonijiet prinċipali mill-perspettiva tal-Komitat tagħna EMPL il-limitazzjonijiet tekniċi tal-abbozz jimponu illi it-test ikun qasir. Imma jiena provajt inressa xuħut mill-iktar elementi importanti mill-perspettiva tal-Kumitat Empl. Fost dawn em appell l-entitajiet Ewropej kollha għal konformità sħiħa mal dispożizzjonijiet soċjali fil-karta u evalwazzjoni sistemika tal-sistematika tal-konformità nisħaq fuq l-importanza u li għanda tenata li l-drittijiet soċjali u ekonomiċi. Nitlob ukoll għal kuxjenza akbar ta' dispożizzjonijiet fil-karta kemm fuq livell Ewropew kif ukoll fuq dak nazzjonali. Barra minn hekk u koll nisħaq illi l-istati membri jridu jirrispettaw l-obligi li għandhom fir rigward ta' rekwiziti soċjali u ekonomiċi tal-karta meta ikunu qegħdin jipruvaw jikkonformaw mal-istrumenti ekonomiċi tal-Unjoni. Nala b'sensiela ta' dati l-iskadenza għall-emendi hija 18 ta' Ottubru f'nofsinhar u intom tiġu marfa dwar il- laqata ta' Shadow Rapporters eventualment il-vot fil-komitat se jisir fil-3 ta' Deċembru. Għalek jena herqan issa li naħdem ma' Shadow Rapporteurs, Signora President, da kollox minna ħatijaj ifrankajt ftit ħin sabiex il-kollegi kollom naqri ktar ħin biex jesprimu ruħom. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Sean Simon. Grazzi, Signora President u grazzi u koll li rapporter ħaġa tajba illi ħalla ftit aktar ħin għal kellima li għat iridu jitkellmu warajħ għaliex ħafna illi eh, ħerqanin li jitkellmu u qegħdin jittoffaw biex jagħmlu dan nifraħlu għax-xogħol li jagħmel fuq dan il-punt naħseb illi stabbilixxa it-ton adegwat għaliex xejn minn dak illi għal ma nista' ngħid li ma naqbilx miegħu, naħseb l-unika ħaġa li kieku nista' inżid membri tal-SND li forsi edin jaħsbu illi irres u xie emendi skont l-iskadenzi li għadu kif tana, jekk forsi aħna nistawx fil-emendi li irres u illi nisħu fuq il-perspettiva tal-dan il-komitat empl anki sabiex nisguraw il-proposti kollha tal-Kommissjoni, per eżempju, il-pilastru Ewropew għad-drittijiet soċjali, il-bilanċ bejn il-ħajja tal-familja u tal dik professjonali, drittijiet tal-sigurtà soċjali, da kollha il-dossiers kollha li għad irid naħdmu fuqhom iridu jkunu miflija bir-reqqa sab mill-grupp tagħna sabiex niżguraw illi isu kull aspett relatat ma l-empl li jem fil-karta ta' drittijiet fondamentali. Jina ħerqan illi naħdem fuq dan id-dossier għal xider ċar illi il-koll edin jġbdu ħabel wieħed. Grazzi. Grazzi ħafna, il-Sinjura Trebesius. Grazzi ħafna, President. Jena u koll nirringrazzja l-Onorevoli Kukan, rapporter li spieganna d-difikultajiet illi kien qed jiffaċċa u tkellem fil-qosor u jiena se nipprova nagħmel l-istess. Nishti nirringrazzjah għax xogħol eċċellenti li għamel f'ċirkostanzi xejn faċli. Naħseb illi hemm bżonn illi nkunu realistiċi u nippruvaw nifmu il-rabta li jem bejn id-drittijiet fondamentali u dak li jrid isir fuq livell tal-istati membri biex tiżguraw li dawn ikunu implementati din il-karta ma nħolqitx biex toħloq drittijiet ġodda jew twessa dawk li kienu diġa' jeżistu imma biex terġa' ittenni drittijiet eżistenti dawk li jeżistu diġà fil-liġi Ewropea u din hija xi ħaġa li toħroġ ċar mill-premessi u fil-protokoll 30 jidher ċar illi il- is-sitwazzjoni tar Renju Unit hija xi ħaġa separata. Huwa ċar ukoll illi l-karta ma teffettwax lill istati membri imma l-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet tagħha kif diġà ntqal. Jiġifieri l-istati membri huma effettwati meta huma jkunu qegħdin jaħdmu fil-kuntest tal-liġi Ewropea. Aħna tal-fema wkoll illi din il-karta titqies bħala xi ħaġa sħiħa m'hemmx ġerarkiji ta' drittijiet differenti, memx drittijiet li huma iktar importanti minn oħrajn. F'Mejju ta' din is-sena, flimkien ma' um, xi membri oħrajn ta' dan il-komitat, jina zort il-FRA, l-Aġenzija għad-Drittijiet Fondamentali fl-Awstrija u irrit nesprimi l-appoċ tagħna għax-xogħol li qiegħda tagħmel din l-Aġenzija u aħna stajna naraw ukoll li kien hemm lok għal titjib fl-implementazzjoni ta' din il-karta. Aħna wkoll se u xi emendi u għal darbohra nirringrazzja rapporter għax-xogħol li għamel l-Onorevoli Hawken. Grazzi ħafna, President, nirringrazzja wkoll li rapporter kifa tinti inti uh, semmejt l-iktar punti importanti mill-perspettiva tal-Komitat Emple Jiena kif naħseb eh, taħsbu intom ukoll illi din il-karta trid titqies mod sistematiku il-ħin kollu dejjem eh, waqt il-proċessi leġislattivi kollha u anki fil-proċessi ta' tfassil ta' politika. Irridu nirrikonoxxu wkoll li hemm għaddeja ċertu evoluzzjoni minħabba il-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, ġifir din mhix xi ħaġa statika u mhux biss meta aħna nkunu qegħdin nabbozzaw il-leġislazzjoni, manki meta nkunu qegħdin nimplementawa, irridu nżommu il-kontenut ta' din il-karta f'moħħna. U eh, f'dan il-kuntest il- l-Aġenzija Ewropea Drittijiet Fundamentali tista' tgħinna L-Unjoni Ewropea trid tkun konformi mal-prinċipji fondamentali ta' drittijiet tal-bniedem li diġà huma mnaqxa fit-trattati. Aħna issa irratifikajna Konvenzjoni Ewropea drittijiet tal-bniedem u anki konvenzjonijiet oħra internazzjonali fuq id-drittijiet tal-bniedem. Naħseb illi ċittadini għalihom huwa importanti illi huma jkunu jistgħu jserħu fuq il-Karta eh, tal-Unjoni Ewropea naqbel illi m'hawnx drittijiet ġodda u li rridu kunu realistiċi imma parti mill fatt li wieħed ikun realistiku huwa li dawn id-drittijiet ikunu drittijiet fil-verità mux biss klim sabiħ miktub fuq karta li ċittadini kun jafu xi drittijiet għandhom ikollhom mezz kif jiġġieldu għalihom. Huwa importanti illi s-sistema tal-Unjoni Ewropea dwar id-drittijiet fondamentali mhix meqjusa bħala garanzija negattiva maħsuba biex tiżgura l-Unjoni Ewropea ma jkollix impatt negattiv fuq id-drittijiet fondamentali imma illi mod proattiv idemmek biex tiżgura li l-drittijiet tal-bniedem ikunu jinsabu u ikunu rispettati fuq kull livell ta' politika u fuq kull livell tal-proċess leġislattiv. Il-Kumitat tagħna huwa eh, involut fil-kwistjonijiet marbuti ma' semestru Ewropew, etc. U fl-aħħar net naħseb illi jekk aħna naħdmu fuq dan b'mod sistematiku nkunu nistaw insaħħu il-fiduċa ta' ċittadini Ewropej fl-istituzzjonijiet Ewropej. U dan huwa verament importanti dejjem imma f'dal moment iktar u iktar. Grazzi. Grazzi. L-Onorevoli Silikiotis ma jidirx li hija hawnhekk ma nafx hekk xaħat xi ħadd ieħor li qed jirrappreżenta il-grupp tal-Gwe. Ħadd Tajja pwis mela issa naddu għal ħodor l-Onorevoli Mitrofalos. Laqqas l-Onorevoli Mitrofalos ma jidher illi i għatawnek għaw xaħat li għet jistostitwi Iva jek joġbok għandek il-kelma. Grazzi. Kem biex najt eh, kelmtejn ma dak illi għal il-rapporter wank il-kellima ta' qabli. Naħseb illi wieħed mill-iktar punti importanti għalina u għali mhux biss illi id-drittijiet ikunu mħarsa u niżguraw leġislazzjoni tkun konformi imma anki illi dawn id-drittijiet jiġu promossi kif qegħdin nipromuovu il- dawn id-drittijiet u nejnu li ċittadini jifmuhom għalhekk aħna se nresqu xi emendi f'dan ir-rigward u anki biex naraw kif se norbtu dan kollu ma' l-għanijiet tal-iżvilupp sostenibbli għaliex Issa hemm din il-rabta u koll anki ma' strumenti oħrajn kif qalet is-Sinjura Hawken. Naħseb illi rridu nżommu f'moħħna xwol għandu ekwinet għal um, ħarsin u l-promozzjoni ta' dawn id-drittijiet u rabta b'mod partikolari mill perspettiva tagħna ma' drittijiet ta' l u tal-impjegati u koll u anki per eżempju aċċess għal-but ta' kulħadd għas-servizzi pubbliċi dawn huma xi mill-affarijiet li aħna se nresqu emendi fuqhom. Grazzi. Grazzi, Signora Lamberts, għall-EFDD. Għaw xaħat li rappresenta dan il-grupp? Le? INF, e l-Onorevoli Bizotto, għandek il-kelma. Merci, Madame le Président. Grazzi, jena Dominik Martin. Jena nishtiq nirringrazzja lil dak kollha li tkellmu qabli imma irrit najdilkom li din eh, dak li għanna għawnek fil-karta hija biss letteratura li tesprimi il-ħsieb uniku eh, u eh, ħsieb wieħed u li huwa politikament korrett ħafna drabi li mur kontra il eh, dak illi jitolbu l-istati me. Thank you. Grazzi. Kommissjoni tista tikkommenta fil-qosor l-onorevoli, ah, il-Sinjura eh, Vjelnat, rappresentanta tal-Kommissjoni, edawnek, jew forse xaħat floka? Iva, kjoġbok. Mikrofonu għal-kellima. Lodwa tajba. X'inhi għal-mistoqsija propjament? Uh, I wanted to ask um, if, you, if you could kindly repeat. Jina xtaqt li tirrepeti l-mistoqsija li għamilt l-Kommissjoni. There is no question. Ma kienx hemm mistoqsija għall kummissjoni sempliċement tajtek il-possibilità illi tajt xi ħaġa mill-perspettiva tal-Kummissjoni fuq eh, l-implementazzjoni tal-Karta ta' Drittijiet Fondamentali jekk inti tixtieq iżid xi ħaġa ma' dak li diġà ntqal tista, jew forsi hemm xi punti li huwa ta' interess partikolari għall kummissjoni Le, grazzi. F'dan l-istadju m'għandniex kummenti. Grazzi ħafna. Mela Issa, kif għal l-Onorevoli Kuken, l-skadenza tal-emendi 18 ta' Ottubru, sinar, il-vot f'dan il-Kumitat Empl nar it-3 ta' Deċembru u il-vot fil-plenarja fil f'Marzu tal-2019. Issa, wasanna għal moment fejn irridu nivvotaw ħaniqfu ftit momenti biex niżguraw illi dawk kollha illi jixtiequ jivvotaw edinaw nieqfu għal tlet minuti. Mbagħad nibdew il-vot. Uh This is the first one. Uh, it's this one. Or, mm. Mr. Casa. Sur Casa, grazie. Qabel ma nivutaw, jena xtaqt inqajem dan il-punt. Kif intkom tafu ġi ġiet maqtula ġurnalista fil-Bulgarija. Tlieta din is-sena, waħda f'Malta, Umbat fi Slovakkja u issa għanna dawn tal-Bulgarija. Dawn u manki ħaddima barra mill-fatt li huma ġurnalisti u jiena nagħmel niproponi li nagħmlu minuta ta' silenzju biex nonuraw eh, dawn il-ġurnalisti li mietu li kienu qegħdin jinvestigaw eh, il-korruzzjoni. Ħadd ma jixtieq jgħid le għal din il-proposta mela nagħmlu minuta ta' silenzju. Thank you, then we start. Grazie. Mela, nibdew nivutaw. Mm, għandi mm, kollox regolari għaw kollox fostu, mela nivutaw fuq littra. Ija opinjoni fuq il-mobilizzazzjoni tal-font ta' aġġustament tal-globalizzazzjoni Ewropew. Favur. Eh, vot elettronika. And the vote is closed. Votazzjoni marruqa. Eh? Mela għaddit 32 vot favur. Grazie. Issa naddu għal punt li miss fuq l-agenda. Il-rapport tas-sur Hetman eh, fuq il- impigi u il-politika soċjali. Talba tal-grupp GUE, emenda 65 u 144 se jiġu votati bħala zidit għal kompromess 11 u 22. Mela nibdew ma, ma ġibċ il-karta tal-vot jina stess u nara kif nistaw nirsolvu għadin il-problema. Nibdew mela bil-kompromess numru 10, favur. Kontra Astenzjoniet għaddit. 61, emenda 61, favun, kontra, Astenzjoniet. Niverifikaw din il-emenda 61. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma deċ di. Għanna 20 kontra 20. il-karta tiegħi iva id dispieċini najt li ma ġibtiex u kiku kienet tamel differenza. L-emenda 62, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Innaħseb li dinna ma ditx, imma namlu verifika l-emenda 62, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa u ma ditx laqas din. Issa naddu għal kompromess numru 11, favur. Kontra. Astenzjoniet, għadda. <clears throat> Issa il-punt 65 li sejġi eh, votat fuq bħala zida. Favur, kontra. Astenzjoniet, maddiċ. Pero namlu verifika fuq għadi. Votazzjoni miftuħa fuq l-emenda 65. Issa l-votazzjoni maluqa u fil-fatt maddiċ b'żewġ voti. Naddu issa emenda 68 u 69 il huma identiċi. Mela, nivotaw fuq l-emendi 68 u 69 favur kontra astenzjoniet maddiċ, maddewx. Issa nivvutaw fuq il- fuq l-emenda numru 70, vot maqsum, l-ewwel parti, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. It-tieni parti, favur, kontra, astenzjoniet, namlu verifika fuq it-tieni parti, il-votazzjoni miftuħa. Issa l-votazzjoni magħluqa m'għaddiex 23 vot kontra. Ħames voti iktar minn dawk li votaw favur. Il-kompromess nax favur kontra astenzjonijiet għaddan. Fuq l-emenda numru 77 għanna vot maqsum l parti favur kontra astensjoniet ma ddiċ. It-tieni parti taqa. Naddu għal kompromess l 13 issa favur kontra astensjoniet għadda. Naddu għal emenda 83 favur kontra astenzjoniet deċ 85 favur kontra astensjoniet maddiċ. 86 favur kontra astensjoniet maddiċ. Il-kompromess 14 favur kontra. Nerġaw namluħ dan votazzjoni. Kompromess 14 favur kontra astensjoniet għaddit, għadda? Il-kompromess 15 favur kontra astensjoniet għadda. Emenda 97 vot maqsum l-ewwel parti favur kontra astensjoniet maddiċ tieni parti le ta' ta' u morru direttament fil-emenda 8 design, għax ta' mela nivutaw fuq l-emenda design. favur kontra astensjoniet ma' diċ. Kompromess 16 favur kontra astensjoniet għadda. Emenda design, it-tieni parti Eh, dina hija indikata bħala votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Għaddiet. 35 vot favur. Kult 14 ma nivotawx fuq u 103 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 104 favur kontra astensjoniet maddiċ 107 favur kontra astensjoniet għaddit 108 108 favur kontra astensjoniet għaddit 108 għaddit kompromess batax, favur kontra astensjoniet għadda kompromess 18 favur kontra astensjoniet għadda kompromess 19 favur kontra astensjoniet għadda emenda 125 favur kontra astenzjoniet maddiċ, maddiċ naħseb, ma namlu verifika fuq għadi. 125, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, maddiċ. 126 favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda 127 favur namlu verifika, ok, namlu verifika fuq l-emenda 126, votazzjoni miftuħa fuq l-emenda 126. Mm, Għaddit din, l-emenda 25 vot. Issa l-emenda 127 favur kontra astensjoniet ma ddiċ. Il-kompromess numru 20 favur kontra. Nerġaw Kompromess oġrin, favur, kontra, astenzjoniet għadda. 135 favur, kontra, astenzjoniet maddiċ. Kult tnejn l-ewwel parti huwa eh, vot maqsum favur kontra astenzjoniet għaddit. It-tieni parti favur kontra astenzjoniet maddiċ E tielet parti favur kontra astensjoniet ma deċ. Ir-raba parti favur kontra astensjoniet għaddiet. Il-ħames parti favur kontra astensjoniet ma deċ. Is-sitt parti favur kontra astensjoniet maddiċ. Kult ħamsa favur kontra astensjoniet għaddit. Kult sitta favur kontra astensjoniet għaddit. Kult seba l-ewwel parti vot masum. l-favur kontra astensjoniet għaddit. It-tieni parti favur kontra astensjoniet maddiċ. Kult 8 favur kontra astensjoniet għaddit, kult 9 favur kontra astensjoniet għaddit, kult 10 favur kontra astensjoniet għaddit, kult 11 vot maqsum l-ewwel parti favur kontra astensjoniet għaddit, it-tieni parti favur kontra astensjoniet maddiċ. Kult 12 favur kontra astensjoniet għaddit. Kult 13 favur kontra astensjoniet għaddit. Kult 17 favur kontra ast namlu verifika fuq kult 17 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit vot wieħed kult 18 ma nivvutawx, kult 20 mm, favur kontra astensjoniet. Namlu verifika fu kult 20. Votazzjoni miftuħa. Għaddit bi tlet voti. 23 vot favur. 21 kult 21 favur kontra astensjoniet namlu verifika anke fu din kult 21. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni manuqa, maddiċ, vot wieħed. Kult 23 favur, kontra, astensjoniet għaddit, kult 24 favur, kontra, astensjoniet għaddit. Issa għaddu għal kompromess 21 favur kontra astensjoniet għadda. Il-kompromess 22 favur kontra astensjoniet għadda. Issa nivutaw fuq 144 bħala zida favur kontra namlu verifika fuq l-emenda 144. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma għaddiċ b'25 vot kontra. Mi, emenda 148 favur kontra stenzjoniet għaddit. 149 taqa, u allora naddu għal kompromess 23 favur kontra Astenzjoniet għadda. Kompromess 24 favur kontra astensjoniet għadda. E, emenda 159 favur kontra astensjoniet għaddit. Citazzjoniet numru 1 favur kontra astensjoniet għaddit. Citazzjoni numru 2 wieħed A favur kontra astensjoniet maddiċ ċittazzjoni wieħed A ġdida favur kontra astensjoniet għaddit ċitazzjoni numru wieħed B favur kontra astensjoniet ma ddiċ. Emenda numru 5, favur, kontra, astensjoniet għaddit. Emenda numru 6, favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda 7, favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Emenda numru 8, favur, kontra. Namru verifika fuq l-emenda numru 8, votazzjoni miftuħa. U l-votazzjoni maluqa ma b'vot wieħed. Emenda disa favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda numru 10 favur kontra astenzjoniet. Namlu verifika fuq l-emenda numru 10. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit 27 vot favur. E, emenda 11 favur kontra astensjoniet maddiċ. Emenda numru 12 favur kontra astensjoniet għaddit. Emenda 13 favur kontra astensjoniet għaddit. Emenda 14 favur kontra astensjoniet għaddit. Emenda 15 favur kontra astensjoniet għaddit. Emenda 16 favur kontra astensjoniet għaddit Grazzi, naddu issa għal premessi. Kompromess numru 1, favur. Kontra. Astenzjonijiet għadda. Premessa a e, emenda 19, favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. E il-premessa B. A. B. A. Er, emenda 24, favur kontra astenzjoniet maddiċ Il-kompromess numru 2 favur kontra astensjonijiet għadda. Il-kompromess numru 3 favur kontra astensjonijiet għadda. Kult erba taqa u naddu issa għall-emenda DA. Emenda 31. Eta ta' Signora Trebezius. Favur kontra astensjonijiet namlu verifika fuq l-emenda 31. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit 27 vot favur. Kompromess numru 4 favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 35 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Eh, kompromess ħamsa favur kontra astensjoniet għadda. Il-kompromess numru 6 favur kontra astensjoniet għadda. Il-kompromess numru 7 favur kontra astensjoniet għadda. Emenda 47 favur kontra astensjoniet għaddit. Kompromess numru 8 favur kontra astensjoniet għadda Żewġ emendi identiċi 51-52 favur kontra astensjoniet għaddew. Emenda 53 favur kontra astensjoniet mm, maddiċ. Kompromess numru 9 favur kontra astensjoniet għadda u mbagħad il-premessa JB Emenda 56 favur kontra astensjoniet maddiċ. U issa namlu votazzjoni fuq l-abbozz ta' rapport kif ġi emendat, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, u issa l-votazzjoni maluqa u dina għaddit bi 30 vot. 8 kontra u 4 nulli. Aħna nirringrazzjaw l-rapporter u naddu issa għal punt li miss għal votazzjoni. il-rapport interim fuq il Afas multianwali finanzjarju. Grazie ħafna, President. Point of order. L-agenda tal-lum biex nkunu nistaw nivvotaw id-deċiżjoni f'din l-Assemblea din nitkellmu fuq il-vot numru 8, fir il-Baċi Ġenerali tal-Unjoni Ewropea, sena finanzjarja 2017. Jena naħseb li kull derba, nabżon namlu nagħmlu l-istess ħaġa Eh, fid-demokrazija xek li ma kunux nafu set namlu laħa darba kienet fuq il-postjar tal-ħaddima konna zammejna d-deċizjoni li nivotaw fil-komitat u lek ma tantx nista nara għaliex illum qed nbidlu d-deċizjoni u niddeċidu illi nivvotaw eh, fil-koordinaturi biss. U għalhekk jiena nitolbok bir-rispett kollu illi nisottomettu dan is-suġġett għal votazzjoni jekk nixtiequ nżommu il-punt 8 fuq l aġenda kif inhu. Oui, mais je préfère intervenir avant. Let's vote on item 7 first and then we'll get back to Nivutaw fuq il-punt 7 l-ewwel mbagħad ngħaddu għal punt 8. Iva, imma il-point of order jiena proponejtu biex nkun fuqtu. Jiena wara l-punt seba diġa uh, diġa għamilt l-obġezzjoni tiegħi fuq il-point of order u għamilt il-proposta. Iva, ma l-għan nivutaw fuq il-punt numru seba'. We stop by voting on Amendment 4. Mela, nibdew bl-emenda numru 4. A favur, kontra, astensjoniet għaddit. Emenda numru 5, favur, kontra, astensjoniet maddiċ. Nemenda numru 6 u għaw emenda orali mill-grupp SND. Favur, kontra, astensjoniet għaddit Emenda seba' favur kontra astenzjoniet ma diċ naħseb imma namlu verifika fuq l-emenda numru seba' votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u ma diċ 24 vot kontra. Il-kompromess numru 1 favur kontra astenzjoniet għadda. Emenda 10 favur kontra astensjoniet maddiċ. Emenda e 11, 12 u 13 ġew irtirati. Mela għandu għal emenda 14 favur kontra astensjoniet għaddit. Emenda 15 anki din emenda orali mill-grupp SD favur kontra astensjoniet għaddit. Mela 16, 17, 18, 19, 21, 20 ġew irtirati. Mela se għaddu għal premessa ċe emenda numru 1. Favur. Kontra. Astensjoniet maddiċ. Mela namlu verifika fuq din il-premessa ċe. Il-votazzjoni miftuħa. votazzjoni marruqa u infatti e ma għaddiċ b'vot 21 vot kontra. Emenda numru 2 favur kontra astensjoniet għaddit. U issa għanna emenda orali minnaħa tal-grupp SD fuq l-emenda numru 3. Favur kontra astensjoniet għaddit. Issa għaddu mela għal punt numru 8, il-Budget Generali tal-Unjoni Ewropea għal sena finanzjarja 2019. Is-sur Prieto. Tixtieq titkellem? Le, mhux hawn. Huwa jixtieq jagħmel l-emendi tal-empl għabbażi tad-deċiżjoni tal-koordinat tal-koordinaturi, mux tal-komitat. Minna ħal-oħra, minna ħal-oħra missur Didier u Calve Chambon e, talbu li jżommu l-vot kif huwa diġa programmat. Mela, min jishti jitkellem, Signora Jongerius, Għaw xaħtiħor? Sur kaza? Natu mikrofonu l-Signora Ungerius. Jena kif femt illi fil-bidu ta' din il-laqa aħna diġa u votajna li neħwa mill-lista tal-votazzjoniet. Jena kif fimt. Għadur jenda xejn wahda kurjuża issa nixtieq nkun naf għaliex l-ewwel il-kumitat iddeċida li neħħi dan il-punt u issa rreġgħu poġġew dan il-punt. Għalija, anki fisem il-kollega tiegħi, aħna ħsibna illi mem lebda deċiżjoni tal-koordinaturi biex jerġaw ipoġġu din dawn l-emendi. U ma narax għaliex għanna namluħ dan. U jena nishti nirrispettaw deċiżjoni għamilna ġa fil-komitat qabel ma daħal is-sur Calve Bon biex ma nevotawx fuq dawn il-proposti. Unħalluha eh, ħajja, dan il-punti ħan loħaj fuq l-agenda. Kaza, il-kollega semma illi fil-bidu tal-laqa ħadna vot kien hemm tliet membri biss preżenti meta ħadna din id-deċiżjoni, allora aħna nappoġġaw il-proposta ta' Sur Calvesh Ambon u Didier u nixtieq illi l-vot isir illum. Uh, thank you. Just speaking, uh, I think you... Is-sur Simon, naħseb tina diskussjoni s-sissa para waħda mill-persuni li kienet hawnhekk fil-bidu tal-laqa meta suppost bdiet il-laqa u kien hemm il-votazzjoni, dak li ġara huwa kellna vot matul il-laqa hawnhekk. Min kien hawnhekk puntwali fil-ħin u intkom brisħet pollu ma kontux, kollegi, u l-President qalet billi ma tantx hemm eh, persuni hawnhekk imma wara kollox kien hemm tlieta tnejn kontra wieħed u nħallu l-affarijiet u għalhekk jiena intatt illi deċidejt illi tirtira s suġġett Il Il-punt jidhirli illi ħaġa basika li dawk illi jiġu hawnhekk fil-ħin fil-laqat u jinvotaw u mbagħad l-affarijiet u deċiżjonijiet nirtiraw għax l-oħrajn niġu nofsi u jgħidu aħna ma konniex hawnhekk allura ma joċ. Mhux hekk suppost naġixxu bħala parlament, bħala parlament serju. Madam McIntyre? Signora McIntyre. Jiena nappoġġa l-Sur Calve Chambon għax naħseb għandna bżonn konsistenti jew niddeċidu illi se nerġgħu nisqu elementi jew le. U naħseb fil-passat kellna saqna mġdijt l-emendi mhux ħallejna li deċiżjoni fidejn il-koordinaturi u għalhekk naħseb fl-interess ta' demokrazija għanna bżon inħallu l komitat jivvota. Mr. Casa? Apart from the fact that we... Sur Casa, apparti mill-fatt li għandna reglu tal-proċedura forsi segretarjat kien hemm quorum meta ttieħdet id-deċiżjoni Uh, yes, Mr. Simon. Sur Simon. Mela, jekk forsi kien hemm xi ftit ta' konfużjoni ma naħsibx li kien hemm quorum u għalhekk il-presidenza intat imħabba fatt li memx bizzejed nis imma dawk li votaw tnejn kontra wieħed jiena mill-presidenza deċidejt li rtirajt suġġett ħadd ma tjajt fuq il-vot ma aħna din ngħidu li proċedimenti tal laqgħa ġifieri meta suppost kella tibda il laqa int President iddeċidejt u dan kont sajt ukoll mill-kollegi li kienu għawnek, din kienet sentenza li intiħat mill-presidenza. Ma nafx is skont il-proċedura jew le imma hekk ġara. Well, those who are really for Mela, dawk li tassew iħobbu l-formalità bħall persuna ħdejja huwa ċar l-adozzjoni ta' l-aġenda hija finali, deċiżiva u aħna adottajniha fil-bidu tal-laqa. U għadna illi nirtiraw dan is-suġġett mill-aġenda. Jina jina kont Ministru tal-Kultura Naf illi l tistaw tista' kol eh, ġib maħħa affarijiet sbeħ ħafna imma ma naħsibx. Il-maġġoranza tal-kollegi ta' dan il-komitat ma jħobx il konfusjoni sur kaza. Nifem is-sitwazzjoni dak li ġara dal-ħodu imma issa għanna maġġoranza ta' membri għadin saqsu Eh, jekk nivvotaw le fuq dan is-suġġett u nixtieq nippermettu lil kollegi maġġoranza ta' membri jekk nistgħux inbidlu l-aġenda. Madam Jongerius. Signora Jongerius, biex inkunu ċara daqs il-kristall fil-proċeduri ta' ħidma ma nistgħux inbidlu l-aġenda kull nofsija jew kull sija u għalhekk s segretarat għandu raġun punt neħi mill-agenda u da dina pala tweġiba l-kommenta signora McIntyre fil-passat aħna konna deċidejna fil-koordinaturi jekk u mill-ġdid jew le u mhux fil-komitat ta' ma xawnek hawnhekk u aħna konna sorpriżi illi rajna l aġenda mingħajr deċiżjoni tal-koordinaturi biex nimxu l-qoddim. Naħseb biex nkunu ċari nixtieq nitkellem kontra dak li qalet anzija. I'll try to be formal. Dik Mr. Mr. en e nkun formali. Je le rappelle. Mr. Uh, eh, Gutierrez Prieto. Mela, is-sur Prieto li xtiq e, eh, ressa minn ġdid l-emendi għabbasi eh, uh, ta' kord ta' deċizjoni tal-koordinaturi mhux tal-kumitat u um, billi id-dokument sitta bl-emendi kollha adottati fil-budget u jagħti il-Kumitat Stampa Ġenerali tal-Pożizzjoni proposta mhux se jkun disponibbli qabel l-aħħar ta' din il-ġimgħa. U naħseb li għandna bżonn ukoll inżommu f'moħħna dan il-fatt. Il-proposta tiegħi hija nżomm magħha illi nirtiraw il-punt mill-aġenda għax dan ġie ikkonfermat illum u nittama illi tistgħu taċċettaw din id-deċiżjoni is-sur Mann. Sinjura President, fil-Komitat Empli dejjem stajna naqblu dejjem kellna maġġoranzi ċari meta niġu għall affarijiet proċedurali soltu naqblu. Ovvjament, kienu jkun aħjar li kieku l-koordinaturi deċidom dan ma kienx il-każ dal-għodu meta tieħed il-vot jina kontaw jina votajt kontra imma jekk tlet minn nies jieħdu deċiżjoni huwa ftit wisq u nissuġġerixxi illi eh, biljaw kolħat neġon konna votazzjoni, mux il-fat li niposponu deċizjoni ma u maġġoranza ċara. Għan il-komitata xek dejjem ħedimna nistaw ikonna għanna bżonn nkunu gwidati mill-ambizzjoni u l-antana li konna ftejim hawnhekk f'dan il-komitat. Combien de temps je dois tenir le bras levé? Mr. Calvé-Chambon, the floor is yours. Ah, merci quand même. Grazie ħafna sur Calvé-Chambon. Mela nafu illi l-ewwel xogħol li kienaw kien tal-ekonomija fid-dinja għax qabel dejjem kien hemm konfużjoni u għalhekk jiena speċjalista fil-konfużjoni fil-kaos imma hemm id-demokrazija u hemm is-sens komun. Li napoġġaw vot tnejn kontra wieħed jikkondizzjoni assembleja illi nistiednu illi l-presidenti kollha jaslu fid-disa uh, neqes 10 sekondi biex jimanipulaw l-affarijiet ħaġa assurda. Dak li qed insaqsi mhuwiex riżultat imma dak huwa li res u deċiżjon ta' din il-kategorija illi tipperikola l-emendi tal-kollega tiegħi Serġu ma jipperikolaw il-proċedura demokratika dak li nixtieq huwa li nitlob nieħdu deċiżjoni eh, flimkien kworum nazzjonali għax ma narax għaliex le. Ekbis, ġifiri naħseb u kol jemżon l nuru flessibilità, intelligenza eh, ta' segretarjat tal-presidenza illi apprezzaw il-fat nuqqas ta' quorum din hija xi ħaġa li tkun ferm iktar demokratika li kieku eh, deċiżjoni l-għażla tkun dawk illi qegħdin mażulin hawnhekk eletti hawnhekk mhux it-tlieta li kien hemm fil-bidu eh, eh, fuq suġġett tant importanti naħseb għandna bżonn nużaw is-sens komun. Ek biex xtaqt li nirreflettu fuq dan il-punt u ma li noqogħdu mal-proċedura tant stretta inkunu qegħdin forsi naqgħu ftit fin-nasa. Grazzi ħafna. Signora President, jiena nagħmel parti minn dawk illi waslu fid-disa u nofs minn flok fid-disa, ġifirina ħati illi wasalt nofsija tard. Nixtieq ngħidu dan jiena rajt l-aġenda qabel ma u fuq l-aġenda kien hemm adozzjoni ta' l-aġenda. Li huwa l-ewwel punt. U mbagħad hemm il-punt 2 sa punt 8 u fuq l-aġenda m'hemmx miktub illi se niproponu il-vot il-fatt li nirritiraw il-punt 8. Dik ukoll kien hemm fuq l-aġenda illi kien hemm din il-proposta l tirar ta' 8 jiena kieku eh, wasalt fid-disa minn flok tlaqt fis-sitta kont eh, nitlaq fil-ħamsa biex neveta traffiku ta' Brusseli minn ġiel biex nipparteċipa f'dan il-vot. Il-vot huwa validu eh, biss jekk ikun hemm xi ħadd li wissina qabel U għalek li kieku kien markat fuq l-agenda illi kienem vot biex wieħed jiddeċida biex ineħħi jew jħalli il-punt 8 kieku konna niġu fid-disa. Imma l-approvazzjoni tal-agendi għax xi ħaġa illi daw l-aħħar erba' snin jiena deputat hija xi ħaġa ta' żewġ sekondi u mbagħad nibqgħu għaddejjin bil-punti l-oħrajn din hija l-aġenda tal-Kumitat illum għalek hija normali il niproċeddaw kif saqsa is sur Calvation Bon fuq il-vot punt 8 u jina għalek ġejt ħabba dan il-punt 8 u mux fuq l-agenda fuq il-fat li wieħed jista' jivvota illi neħu l-punt 8 jaħġa loġika lija. I'm not sure I understood. Ma tantx naħseb fimt kollox imma ma kienx hemm xi eh, pjana l-kolb ta' stat tafux. Aħna xtaqna biss niproċedu b'dak li għanna fuq l-aġenda tagħna u nkunu effiċenti kemm jista' jkun. Tuni xi ftit minuti ma' segretarjat u mbagħad insibu soluzzjoni. Iva, nitħallux il-sala ibqgħu hawnhekk għax imbagħad di tista' tkun parti minn kotta statu kont. Okay, friends, take your seats. We will vote. Mela, kollegi, se nivvotaw imma l-ewwel se naddi l-segretarjat żewġ minuti biex jibda. Dik joġbok nadilek il-kelma. Bil-permess ġentili tiegħek bħas sessjoni tal-plenarja l-aġenda tiġi adottata fil-bidu tal laqgħa minn dawk li huma preżenti. Din hija għal mistoqsija. U l-vot fuq il-budget kien fuq l-aġenda. Imma kien hemm messaġġ eh, bil-mejl li nibdew fid-disa mhix xi tip ta' kolb ta' stat ta' il-proposta tija illi nivvotaw nistaw għax dak li tishtiqu, dawk illi talbu għalmenu dan il-vot. għaxek li l-perċezzjoni se tkun eh, mux kif nishtiqa jinek ma nivvotawx għalek inċedi anke lek għanna deċiżjoni. Morru għall-lista tal-vot. Sur Calvé Chambon. Iva, eżattament dak illi xtaqt u nur għalik President. Hemm il-formalitajiet iva imma hemm ukoll l-espressjoni demokratika tal-persuni u jien nirringrazzjak unur lilek. Mr. Sean Simon. Mr. Sean Simon. Nixtieq ngħid biss illi jek nitilfu il-vot nistgħu jkollna dan il-vot iktar tard meta jkun hemm numru differenti ta' votanti hawnhekk. Who knows, who knows? Min jaf, min jaf, naraw, ħanibdow. U nivvotaw. Mela, l-ewwel nivvotaw fuq aħna nista' nivvotaw fuq dan dawk favur. Daw kontra. ħan iċċekjaw biex nkunu żguri. Votazzjoni maluqa. Iva, mela l-votazzjoni għaddiet 25 vot, mela. Nibdow 55 0-3 dawk li favur kontra maddiċ 5-5-0-4 dawk favur kontra naħjar nċekjaw l votazzjoni maluqa maddiċ b'20 vot Issa 5505 dak favur kontra astenzjonijiet maddeċ. Issa 5506 dak favur kontra astenzjonijiet maddeċ. 5508 favur kontra astenzjonijiet għan iċċekjaw 5508 reputazzjoni maluqa. Tletin kontra. ċar. Issa. Hamsa, hamsa, ashra, favur, kontra, astenzjoniet, madiċ. Mela, ħen iċċekjaw, hamsa, hamsa, ashra, Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Favur 30 favur 6 kontra. Issa 5-5-11 favur kontra astenzjonijiet maddeċ. Maddeċ. Tam xi ħaġa forsi bidejkom, forsi bil-kontra. Nusaw il-buttuni forsi għal-vot għax xuħut minnkom edin t-vota mod differenti. Għarra, nitkellmu dejjem fuq 5-5-11, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ 32 vot. Għedin jibqa' sessa linja issa morru għal 5-5-13 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadin nitkemmu fuq 32 kontra ma' issa 5-5-14 Votazzjoni miftuħa. 5-5-14 Votazzjoni 31 kontra u 1 favur. mbatt immorru għal 5-5-17 votazzjoni miftuħa fuq 5-5-17 il-votazzjoni maluqa 31 kontra u 4 favur issa 55 18 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa 32 kontra u 4 favur 55-19 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 30 kontra, 4 favur. 55, 21 favur. Anzi, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa 25 kontra 7 favur. Issa 55, 43, 44 ġew rifjutati, maddowx. Anzi, nivotawhom fl-imkien. 55, 43 55, 44 nivotawhom fl-imkien, votazzjoni miftuħa. 29 favur u 8 kontra. Employment. Naddu għal empl 55-27 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 14 favur u 19 kontra. 55-31 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa 20 favur, 12 kontra. Empl 55-33 votazzjoni miftuħa. 34 kontra 3 favur. Empl 55, 34, 55, 35, votaw flimkien, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, 30 favur, 1 kontra. Emple 55-36 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 20 vot kontra, 15 favur. Emple 55-37 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Tlet voti favur, 33 kontra. Emple 55-38. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 26 vot kontra 9 favur. U naddu għall-axħar wieħed Empl 55 votazzjoni miftuħa. Seba favur u tisa voti kontra. Grazzi. Melissa, Inkomplu. Jider li bilna ħafna minn dak li qed nara mir-riżultati tal-vot ngħaddi għal punt li miss livell minimu ta' taħriġ għal baħara. Tal-waqt ngħaddi il-mikrofonu lir rapporteur li eh, hija mill-Gżejjer Kanarje. Anzi, mill-Azur stajt il-Presidenta. Bir-rispett kollu, Sinjura, preferi illi ikunaw naqriktar kwiet fil-Kamra. Issa nati il-kelma l-rapporter fu il-punt numru 9 livell minimu ta' taħriġ tal-Bahara. Eh, Sinjura Rebeiro tiġi mill-Azores u naħseb li persuna li taf mill-esperjenza ħafna dwar il-baħara u l kondizjonijiet tax-xogħol tagħhom. Nagħti l-kelma l-Onorevoli Ribeiro. Tobrigado, Sr. President. Muito in e em especial. Grazzi ħafna, Signora President. Nirringrazzja mod partikolari tal-li semmejt il-gżejjer tant li tantuma għal-qalbi l-Azors. Aħna għanna rabtiet mill-qrib mal-libħra u l-oċeani u għallek interessana dak kollu li għandu xjaqsam ma l-affarijiet marittimi. Dana huwa interess pjuttost mifrux fil-Portugal. Mela, fuq dan il-kas mod partikolari, it it tal-taħriġ dejjem kien waħda mill-prioritajiet tal-Unjoni u jiżgura s-sostenibilità ta' dan is-settur, jiġifieri hawnhekk qed nitkellmu dwar it-trasport marittimu Dan huwa trasport li rappreżenta 90% tal-kummerċ kollu fl-Unjoni Ewropea u 40% ta' kummerċ domestiku. Trasport marittimu huwa mod kif aħna nistgħu nagħtu spinta lil kummerċ elettroniku u nħallu impatt ekonomiku qawwi ħafna anki tkabbir Eh, fil-suq tal tax-xogħol. Importanti illi konna ċertifikazzjoni tal-baħħara biex naqsu il-riskju għal ħajja tal-bniedem u anki għal merkanzija fuq il-baħar, merkanzija li tkun mobbija fuq il-bastimenti għalek huwa importanti illi il-bahara jaħdmu f'kondizzjonijiet tajbin, rridu nevitaw situazzjonijiet fejn ikunem bahara mhux imħarġa illi kunu qegħdin jaħdmu fuq bastimenti illi itajru bandira Ewropea. Issa, fis situazzjoni li qegħdin fija nafu illi il-trasport marittimu huwa globalizzat għalek irridu nirrispettaw il-ftejmiet internazzjonali f'dan il-qasam u rridu naġġornaw il-leġislazzjoni tagħna biex issegwi l-iżviluppi id-direttiva fuq il-livell minimu ta' kwalifiki għal baħara hija tal-2008 li tirrappreżenta d-direttiva tal-2005. Il-Kummissjoni trid tissemplifika u taġġorna l-leġislazzjoni tagħha titiżgura li l bahara illi ġew imħarġa fl-Unjoni Ewropea u dawk minn pajjiżi terzi jaħdmu skont kundizzjonijiet indaqs. L-ħsieb tal-rapport tiegħi u għalli nisguraw il-sikurezza u it-taħriġ tal- bahara biex inħarsu lil bahara u l-ħaddima kollha li jaħdmu fuq il-bahar. Dan għandu ikun l-ewwel għan tagħna bħala Kumitat tal-Impjegi U aħna rridu niżguraw ukoll li kunem hemm trasparenza għal ħaddiema fil-proċess tal-reklamar ta' postijiet ta' xogħol battala madwar l-Unjoni sabiex kulħadd ikun jaf ir-rekwiżiti x'inhuma dan il-proċess ta' rikonoxximent ta' ċertifikazzjoni tal-baħara minn pajjiżi terzi se jikkontribwixxi għal dan. Permezz ta' rifit aħna Rajna illi din hija sitwazzjoni verament komplessa fejn irridu niżguraw li kien hemm eh, l-mekkaniżmi meħtieġa diplomatiċi li jkunu qed applikati u rridu wkoll jittieħdu xi ċerti miżuri Aħna rridu nissemplifikaw il-proċess, namlu hektar flessibli sabiex nisguraw l-affarijiet jistgħu jsiru malar kemm jista' jkun u ma nkomplux noqogħdu nieħdu il- naddu mill miflok mill-bib mitti nħin kollu nestendu l-iskadenzi rridu nisguraw li ftejmiet internazzjonali jiġu rispettati imma fil-waqt fl-istess waqt irid ikun hemm rispett ukoll tas sussidjarjetà. Imma L-iktar ħaġa importanti li rridu niżguraw hija konverġenza u rispett tal-proġett Ewropew. Irridu niżguraw li aħna nkun qed nirrispettaw il-politika tal-istati membri ma fuq punti tekniċi ħafna minnhom dawn jistgħu jkunu solvuti mill-Kummissjoni Ewropea u l-Aġenziji Tekniċi tagħha li għandhom responsabbiltajiet f'dawn l-oqsma u anki il-Konvenzjoni tal-STCW um, ehm, tista' tgħinna fl-emenda numru 3 hemm żbalji ta' traduzzjoni fil-verżjoni bl-Ingliż illi immorru kontra il-ħsieb tiegħi, il-ħsieb li kelli meta restaqt l-emenda qed nikkwota. Jiena rrid ngħid illi barra minn hekk dawn il-baħar għandhom ikunu soġġetti għal evalwazzjoni mill-istati membri u jekk ikun hemm bżonn ikunu wkoll imħarġa. dikija it t tmim tal-kwotazzjoni mill-emenda tiegħi. Nixtieq illi tiġi emendata e traduzzjoni ta' din l-emenda sabiex nevitaw id-diffikultajiet. Issa, jena rritnajtu kol li da kolla li huma interessati jistaw isibuħ dan kollu li qed ngħidilkom jien u nittama illi jirna xinna naslu fuq pożizzjoni komuni fuq dan il-dokument. Grazzi Signora Ribeiro, grazzi għal dik l-introduzzjoni. Jena issa nishtiq nitlobkom illi tillimitaw l-interventi tagħkom l-interventi ta' żewġ minuti. Issa nati il-kelma lill-Onorevoli Padar. Mikrofonu għal-kellim? Mikrofonu. Jena kont qed naħdem darba ma' kumpanija li l baħħar u importanti għal daqstant jena naf kemm importanti li l-baħħara jissodisfaw standards internazzjonali ma nistawx nidderogaw minn dawn l-standards sempliċement għalli xaħna indumu wis biex nizguraw li l-istandard sana jkunu konformi ma dak internazzjonali għanna nkunu għanzi fuq il-linja ta' qoddima li kiena nilqa l-proposta tal komissjoni u importanti wkoll illi jintużaw tajjeb il-fondi Ewropej u f'sitwazzjoni fejn hemm ħafna ftit ħafna baħara minn pajjiżi terzi għalhekk mhuwiex użu tajjeb tal-fondi biex nevalwaw mill-ġdid il-kwalifiki tagħhom għandu jkun hemm deroga għal dan. Irridu niskuraw ukoll li l-kwalifiki tal-baħara tagħna ikunu tal-ola livell u li dawn ikunu kompetittivi f'qassam tal-kummerċ li huwa kompetittiv ħafna pereżempju fil-frabta mal-mezzi digitali nixtieq Nirringrazzja l sinjura Ribeiro għax xogħol tagħha imma tem punti pendenti illi aħna żgur se nindirizzaw waqt il-laqa ta' shadow rapporteurs, per eżempju, il-tqassir tal-iskadenzi u raġunijiet għalfejn dan għandu jsir. Jiena u għandi xi proposti għal emendi u nittama u koll li konna kooperazzjoni tajba. Grazzi. L-Onorevoli Tum. Grazzi. Iva, ħaġa stramba illi tnejn minn sitt eh, MPs għadhom qegħdin eh, imesċu fuq dan ir-rapport. Eh, dan jfakkar f'dak li qal Hemingway illi għalmenu f'kull port tad dinja tiltaqa' ma' għalmenu Estonjan wieħed li jkun fis-sakra. Dan il-fajl huwa fajl verament tekniku Dana ma jeffetwax il-kondizjoni tax xogħol tal-baħara imma biss il-kwalifiki tagħhom u taħriċ li rċifu. hemm bżonn ta' rikonoxximent reċipruku ta' kwalifiki fl-Unjoni Ewropea u sabiex u ukoll proċeduri għal rikonoxximent ta' eh, kwalifiki ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi bħala u rapporter jiena sen segwi il-linja tal-grupp Alde kien hemm opinjonijiet konfliġġenti fuq eh, l-opinjoni tal-Kommissjoni għaliex eh, f'ċerti pajjiżi jekk ċerti trade unions jaraw okkażjoni biex iġildu il-social dumping huma l-sieda tal-vapuri illi jitkellmu dwar eh, sitwazzjoni differenti għalhekk irridu nsibu bilanċ bejn dawn iż-żewġ sitwazzjonijiet għalix naraw li il-vapuri Ewropej edin jiprofaw jaħdmu f'ġurisdizzjonijiet mux Ewropej rridu wkoll nifrankaw il-flus tal-fondi Ewropej rridu u koll niprofaw namlu proċeduri iktar flessibli kif qal il-rapporter u anki kif proponit il-Kommissjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli l-Jarik mux jataw, mawħat li qed jissostitwih, issa naddi mill-ewwel għal Karima Delli. Ma nafx x'edaw. Għaw xaħat li qed jirrappreżenta l-ħodur? Le? L-Onorevoli Gerike ma jridx jitkellem, Jana Tum mhux edaw. Patrick li jarik mux qiegħed hawnhekk, Karima Delli laqqas mi edaw. Għalli FDD għati jirrappreżentom ħadd. Melissa nagħti il-kelma lill-Onorevoli Marta, INF. Grazzi, Signora President, grazzi, Signora Ribeiro, għal rapportijok fuq il-livell minimu ta' taħriġ tal-Bahara. Għandek raġun il-Kommissjoni miex qed tkun effiċenti f'din il-proċedura ta' verifika. Il-Kommissjoni verament hija beħsiba ta' tlet snin il-pajjiżi barranin biex jikorreġu u jollu l-livell tal-Bahara tagħhom tliet snin u matwal ħafna aħna rridu nefproteġu l-vapuri tagħna għal kull tip ta' riskju anki riskju ta' frodi. Għalhekk huwa inaċċettabbli li l-Kummissjoni tippreżenta llum din id-direttiva mingħajr studju ta' impatt fuq ehm, il-xogħol il xogħol tal baħar Ewropej u hawnhekk nikkwota it-tajt li proċedura trid tinbidel biex il- fil-paġna erba tajt il-proċedura ma tqis in-numru ta' kaptani u uffiċjali suscettibbli li jiġu reklutati minn pajjiżi terzi u nalqu l-inverted commas. Aħna il-Komitat Emple tal-Parlament Ewropew u jider illi ħatmu mħasseb għawnek hawnhekk illi eh, ma jkunx hemm nies li huma qiegħda u aħna se nresqu emendi f'dan ir-rigward. Grazzi tal-attenzjoni. Thank you. Grazzi. Mela, l-iskadenza għal tressiq tal-emendi nirrepeti hija 16 ta' Ottubru f'nofsinhar. Il-vot fempl fis-26-27 ta' Novembru u fil-Komitat Mexxej Tran nivvotaw fit-22 ta' jannar ta' sena diħla. Thank you for that. We proceed to the E. Grazzi, issa naddu għal punt limis, il-fond ta' ġustament għal globalizzazzjoni, il-kelma lil Maria Arena. Grazzi, Signora President. Jena xtaqt niskuza l eh, Shadow Rapporteur illi kienet eh, naqra li wasalt naqra tard jiena kont sanzjonata mill-Parlament ma stajċ nipparteċipa f'ċerti laqat uffiċjali il-kollega tiegħi Claude Roland ukoll qed jitħaqalex u wkoll kien milqut minn dawn l-istazzjonijiet għalhekk niskuża ruħi mal eh, Shadow rapporters. kienet għal kawza tajba, konna qegħdin nappoġġaw lill-interpreti u tradutturi nirringrazzjom minn hawnhekk għax-xogħol illi jagħmlu. Issa fuq il-Fond Ewropew Globalizzazzjoni aħna irċevejna għabbażi tal-proposta illi għabbozzajt jena irċevejna 267 eh, proposta għal-emenda aħna diġa ħdimna fuq xi kompromessi b'mod partikolari fuq dak li għandu x'jaqsa mal-premessi tad-dokument u eh, mill-10 ta' Ottubru il-qudiem se eh, nibdew naħdmu fuq dan Mbagħad fuq il-laqat ta' Shadow Rapporteurs dawn se jissuru bejn Ottubru u Novembru se nipprovaw inħaffu kemm jista' jkun għaliex ma tantx baqa' żmien fuq dan il-Fond Ewropew għall aġġustament tal globalizzazzjoni bħala Parlament aħna nixtiequ illi sa Novembru natu indikazzjonijiet ċari lil kunsil dwar il pożizzjonijiet li se adotta il-Parlament Għalhekk aħna se jkollna laqat tlet laqat ta' Shadow Rapportez fil-23 ta' Ottubru, 8 ta' Novembru u 13 ta' Novembru. Il-vot fil-Komitat Emple se jsir fil-19 jew l-20 ta' Novembru hawnhekk fil-Komitat Emple. Ġifiri, mela fid-dawl ta' elementi li aħna rċevejna se irridu namlu biċċa xogħol kostruttiva ħafna fuq dan il-Fond Ewropew għall aġġustament ta' globalizzazzjoni li għattilkom li huwa fond utli ħafna l ħaddiema imma li wkoll fil-fema tija jista' jsir iktar effiċenti u effikaċi u dana frabta mal l-inklużjoni ta' dawn il-persuni illi tilfu xolom u għan biex isibu xogħol ġdid. Nistieden l membri ta' dan il-komitat li l-assistenti tagħhom jekk da' ma jkunux jistgħu jiġu illum f'nofsinhar se norganizzaw laqa ma' dwar proġett Caterpillar illi f'xar l-erwa illi sar ukoll fil-kontesta li AGF Eh, fil pelċu eh, fil rikonversjoni ta' Fort, Fort Gang fil-qassam tal-vetturi u biex nispjegaw mod kif aħna nistaw nerġaw naħdmu ma dawk kollha li ġu minn dan ir-reġun illi flimkien iddeċidew illi jalqu din il-kumpanija, kumpanija illi kienet f'dan ir-reġun partikolari, reġun li jaħdem mhux biss jaħdem fuq plastru tal-ħaddiema ma nitolbu l ħaddiema l-operaturi kollha l-akademiċi l-qasam tal-iżvilupp lokali biex jiggarantixxu il-ħolqien ta' impjiegi f'dan ir-reġjun li huwa importanti ħafna fl-Ewropa biex nevitaw illi kun hemm reġuni illi jitbatlu min-nies eh, e kif eh, naraw illi fuq livell industrijali jisiru ċertu bidliet il-kumpaniji tilqu jalqu emmek dan il-laqas sir fil-sala ASP 3 jekk mhux sejra żball tlieta akka, però mbagħad najdilkom wara fej sessir din il-laqa. Grazzi. Thank you. Uh... Grazzi. Signora Rena. Essa is-Sur Vanden Kenneler. Grazzi. Insellem il kulħat Kif għalet il-rapporter, aħna rajna li kienem ħafna laqat ta' shadows illi ma stajniex namlu u se jkoll nesta naġru da xen iktar fil-ġimat li ġejjin. il kien kienem proposta ta' kompromess għal wieħed mill- eh, premessi nirringrazzja l-rapporter u nixtieq ngħid ukoll li għatem ħafna xogħol xisir u kif tiftakru nofs l-emendi ta' din il-proposta eh, kienu biex ibidlu titolu u marriċ najt li jena kontra l-imbidlu titolu, però mhuwiex ħaġa importanti ħafna għall-IPP. L-iktar ħaġa importanti għall accessibilità fost il-kollegi e manki bile li dan il-font għandu jkun iktar accessibli għal ħaddiema. Dan huwa punt pożittiv fuq dak li għandu xtraqsam mal-istrument eh, lan tal-font Eh, eh, u dan huwa miktub fil-artiklu numru 3 tal-mezzi jiġu użati f'każ ta' ċirkostanzi mhux previsti. Eh, font illi pratikament jiġi użat wara li wieħed jitlef l-impik, dan għandu jiġi ċarat. Fil-proposta ta' kompromess il-kompromess esse irridu niċċaraw hiktar da biex nevitaw konfuzjoniet politiċi anki fuq dan il-punt. Kif diġa nistenna eh, illi jisiru laqat tal-shadows don li t-tama li jaslu malajr biex ikunem iktar naraw xinu mal proposti ulterjuri ta' kompromess. Grazzi. Essa sur Gerike. Grazie. il fonta ta' globalizzazzjoni, ta' ġustament għal-globalizzazzjoni għandu jkomplu jeżisti bħala fond ta' transizjoni. Il-lan u għali konna network kontra il-globalizzazzjoni. Dawn huma miri tajba, però rridu nsibu uh, Eh, kampi ġodda ta' attività ekonomika bir-riforma imħabba l-globalizzazzjoni u dan ma nistawx insibuha bil-deċiżjonijiet burokratiċi. Il-flus nistaw nħallhom għal reġunijiet u għal-membri, għal-istati membri. Irrid ikun hemm iktar flessibilità u għandu jkun hemm inqas burokrazija f'dan il-każ. Anki fuq dak li għandu x'assam għal-globalizzazzjoni. Grazzi, Sur Gerike, Signora Harkin. Grazzi. Grazzi anche le rapporteur Jena nasab li il-maġġoranza fostna għanna l-istess għan. U anki jekem differenzi fl-approċ tagħna. E, u minn dan naħseb li nkunu nistgħu nsibu kompromess emendi li kulħadd jista' jaqbel fuqhom Jiena nixtieq ngħid illi ma naqbilx ma' Sur Gerike l-IGF huwa fuq solidarjetà, jirrigwarda solidarjetà fuq livell tal-Ewropew. Mhux qiegħed hemm mhux jeżisti biex biss għax idea tajba. Imma għaliex l-Unjoni Ewropea għandha fiduċa totali fil-kummerċ. U allura meta xi ħut mid-deċiżjonijiet li nieħdu aħna direttament u minnaħa tal-istituzzjoni Ewropej se jkollhom nega, effett negattiv fuq l-impigi, allora wieħed jistenna illi nieħdu eh, miżuri biex nimmitigahda. U dan huwa għalhekk jeżisti il-fond ta' globalizzazzjoni. Fuq dak li għandu x'jasam mal-kompromessi li diġaġew prezentati mir rapporteur hemm kwistjonijiet żgħar, però mhux se noqogħdu fuq fuqhom hawnhekk dawn għom fil laqata ta' shadows. Però hemm kwistjonijiet prinċipali li nixtieq nitkellem fuqhom fil-qosor. l għunet fuq il kemm impigi se jkollhom impat il-liġi ta' qabel kellu 500. Issa, fil-proposta ġdida eja 250, nħos li jar raġonevoli. Imma hemm emmendi li jimmeraw għal daw, qed inħarsu lejn kompromessi bejn 150 u 200. Jien naħseb li bekki ċifra jabaxa wis għalix. għax aħna irridu nżommu natura Ewropea ta' dan il-font. U irridu niftakru u koll illi hemm eccezzjonijiet fissu ta' xol zaħir. U ma nistawx najdu illi 250 e, e, huwa minimu. E, anki il-15% tal-applikazzjoni tista' jkunu inqas minn dak. U rajt jiena rajt ħafna applikazzjonijiet illi kellhom suċċess u inqas minn 250. Jiena naħseb li fis-settur hemm anki biżejjed għal 150 hemm applikazzjonijiet minn stati membri li inkludu anki l-manifattura jew il-bini eh, kumpaniji li eh, licenzjaw eh, persuni dawk ġew inklużi biex naslu sal livell minimu. U importanti li niftakru dawn l-affarijiet kollha nittama l-insibu ftejm fuq da. Anki il-rata ta' kofinanzjament. Naqbel mal-proposta la' kommissjoni li għanda tkun ESF plus rate. Għax din il-kalibrazzjoni, għandu jkun hemm kalibrazzjoni għall-istati membri, mhux figura ċifra arbitrarja eh, kif hawn miktub hawnhekk 70% jew anki ċifra oħra. Dawn huma Eh, dawn huma mhux kollox, però tkellimt biżejjed. U naħseb li l-aħjar nitkellmu fil-laqgħa ta' shadows. Grazzi però eh, nerġa' ngħid grazzi għal rapporter għax-xogħol tagħha. Grazzi Sinjora Harkin. Ma narax eh, li Sur Lopez prezenti fisem il-gwem mawħat floku laqas issa ngħaddu għal Monika Vana mill-ħodor u laqas imijaw u mawħat minn l ħodor, mela naddu għall-Laura Aġeja EFTD. Grazie, President. U kif eh, diġa għad fil-laqa preċedenti, nishtieni ringrazzja l-kollega Maria Arena għal din il-ħidma taħħa u anki għaliex aħna naqblu mal-approċ taħħa fu eh, il-revizjoni tal-regolament tal-EGF. U importanti li natu eh, eh, sostenibilità li jista' jiġi applikat għal dan il fond li għandu jappoġġa il-kumpaniji li l-lum edin E, ikollom impatt tal-globalizzazzjoni. Il-ħidma tagħna tkonċentraw fuq ċerti aspetti importanti u jiena kontenta illi l-kollega Arena wkoll taqbel magħna. L-ewwel net. Jiena nixtieq ngħid e, kemm huwa importanti li ninkludu anki terzjarju fejn l-impatt tal-kriżijiet tal-kumpaniji jinħas l-iktar uh, u jinħas anki iktar tard minn dak fl-industrija. U rridu nagħtu protezzjoni għal dawn il-ħaddima bħal anki il-ħaddima indipendenti u nagħtu protezzjoni differenti u rridu nikon nipermettu li jkun hemm anki inkluż inkluż inkluża din il-protezzjoni anki għal settur terzjarju biex bekk ikunu jistaw anki huma jitolbu minn qabel eh, finanzi. Nistaw anki nestendu il-protezzjoni tal-liġi F eh, għal dawk il-ħaddima kollha kemm eh, ikunu eh, ħaddima indipendenti jew Eh, jew ħaddiema full-time. Irridu nestendu din il-protezzjoni għal kategoriji kollha ta' ħaddiema. Irridu anki innaqsu in il-dewmin il eh, dewmin tal applikazzjoni 40 ġurnata eh, skont l-opinjoni tagħna hija l-aħjar kalendarju u mhux 60 kif qed tgħid il-Kummissjoni. Umbat anki fuq il-performance mm, għandu ikkunem ġbir ta' data effettiva biex ir rizultati tal program ikkunu l-iktar ġenerali u l-iktar realistiċi possibli. Aħna ħdimna fuq dawn jina zgura illi il-ħidma li se nagħmlu mal-rapporter u nirringrazzja anke għall-istedina li batetilna biex nieħdu sem f'dan il-skambju eh, ta' opinjoni fuq min diġà u uża l-IGF jina zgura li nistgħu naħdmu verament tajjeb magħha. Grazzi. Grazzi. Issa naddi l-mikrofonu li Sinjura Bizzotto. Grazzi, Signora President. Skużawa li Signora Bizzotta li mhix qed hawnhekk. Sorry, whom will speak for you? Min se jitkellem flokaw? Ħadd. Mela il-shadow ta'kom mhix preżenti. Mela, biex inqasar situazzjoni, il-votazzjoni fil eh, kumitat tagħna se jkun fl-20 ta' Novembru. Grazie. Issa mela naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda. Il-rapporter, il-rapporter tixtieq tgħid xi ħaġa oħra biex tala. Buku, grazzi ħafna. Malajr malajr, fuq affarijiet li ntqalu li huma importanti. L-ewwel ħaġa, dak li qal eh, Tom, Iva, mux jasen sħalli wieħed ibiddel it-titlu tal-Fond ta' ġustament tal-globalizzazzjoni, imma Meta l kamt applikazzjoni tal-intervent ngħidu hekk mhux biss marbut għal fenomeni ta' globalizzazzjoni imma fenomeni ta' tranzizzjoni se jkunu tal-enerġija jew dawk teknoloġiċi jidhirli li nadattaw il-titlu għal realtà tal-fond illi se jaħdem fuq dawn it-tranzizzjonijiet kollha mhux biss dik lejn il-globalizzazzjoni hija titlu adattatu għalhekk miex ħaġa essenzjali iva, nistgħu nitkellmu fuq imma l-fatt li konna font illi għandu titlu illi jirrefletti l-azzjonijiet li wieħed jista' jagħmel permezz tal-fondi ħaġa importanti għalija. Issa fuq it-tieni tħassib li ġie mqajjem mill-PPE, dak li huwa essenzjali huwa illi dan il-fond ikun iktar aċċessibbli. Iva nirringrazzja l-Kummissjoni Ewropea lan tal-modifika il kummissjoni Ewropea għamlet għal dak li huwa il-livell minimu għal dak li huwa numru ta' ħaddiema konċernati kif ukoll il-qasam tal-perjodu ġifier jippermetti aċċess iktar faċli għal fond nistgħu nżidu wkoll permezz ta' ċerti emendi l-possibilità illi konna iktar informazzjoni eh, fil-stat membri fuq il-ħiliet tagħhom għall-intervent. U naħseb li kwestjoni tal- Eh, tal-finanzjament tal-ġifiri ta' ċifra, nistaw nindabattu fuq in nista' naqbel ukoll mal-Fond Soċjali Ewropew, imma nafu li dan il-fond tal-aħħar dejjem tiġi diskuss għal dak li huwa irrata ta' intervent, jiena nippreferixxi illi eh, nżommu ma dak li għandna u naħdmu fuq 70% ta' l-interventi għax aħna għandna fond illi mhuwiex tradizzjonali imma huwa reattiv għal dawk li huma inċentivi partikolari meta ikun hemm il-ħaddiema illi eh, jitkeċċew minħabba kumpanija li qed tiġi restawrata u għalhekk naħallu l-ispazju għal diskussjoni għal dak li għal eh, il-kollega matin fuq il-level minimu għana sen naħmu fuq rappresentanza kien hemm bosta emendi fuq il-fatt li naqsu imbaxxu dan il-livell minnu kulħadd se jġib l-argumenti tiegħu aħna bla dubju ta' xejn se naslu għal kompromess fuq dan is-suġġett. Memxi aħna maħniex qed nżommu m'għandniex għal qalbna dan il- livell minimu nistgħu innaqsuh, imma għandna bżonn nitkellmu wkoll fuq ir-realtajiet amministrattivi dawk realistiċi. Jekk il-livell minimu jkun baxx wis ikonna problemi biex niġestixxu dan il-fond u għalhekk naħseb illi dan is-suġġett jistħoqlu diskussjoni. Naqbel ukoll ma' Sinjura Hawkins meta rispondi tal-kollega illi qalet mhix kwistjoni tal-Ewropa le, hija kwistjoni tal-Ewropa għax it-tranzizzjonijiet ma' responsabilità tal-Ewropa jekk għandna transizzjoni ambjentali, teknoloġika e ta' globalizzazzjoni għax l-Ewropa issibruħa b'din is-sitwazzjoni u għalhekk l-effetti li jiġu minn dawn il-fenomeni fuq l-Unjoni Ewropea jitolbu solidarjetà u il- eh, Fond ta' ġustament globalizzazzjoni hija solidarjetà Ewropea viżavi ċerti reġuni, ċerti ħaddiema il llum issibu ruhom diffikultà u għalhekk għandna bżonn inżommu dan il-mekanizmu ta' solidarjetà u nala ħadd ma tkellem fuq il-punt li se nitkellem fuq wissa, imma fil-qafas tal-proposta tija kontrix proposta illi nwessaw eh, bħala reattività, iġifiri mhux nanticipaw, imma fuq l-luq ta' kumpanija ikun hemm trauma, ovvjament il ħaddima jgħixu trauma x'ikunu tilfu il-postijiet tax-xogħol tagħhom mod kollettiv, imma koll ir-reġuni stess ikunu traumatizzati bl-luq tal-kumpanija u għalhekk huwa essenzjali illi ngħinu wkoll l-operaturi biex jaħdmu flimkien. Ħen huwa eżempju trattajna xi ġimagħtejn ilu każ tal-Fond tal-Ġustament tal-Globalizzazzjoni fil-Portugal fil-Industrija tessili fejn iktar minn 80% eh, huma nisa u jien għandi ħafna rispett tal-gvern Portugiż li ħarġ fil proposta u l-proposta kienet biex dawn in-nisa jmorru f'industrija eh, tradizzjonali tan-nisa per eżempju eh, tal- edukazzjoni ta' tfal iżgħar, per pereżempju biex eh, jgħajnu fid-djar, u forsi tkun ħaġa tajba li naħdmu ma' operaturi lokali tal-Portugal ta' Tramontana fuq l-opportunitajiet ekonomiċi ta' dan ir-reġjun biex hekk dawn nisa li jafu sew kif jaħdmu fl-industrija tessri jkunu jistgħu wkoll jaħdmu f'industri oħra u mhux neċessarjament fis-settur pubbliku waqt li jkun hemm forsi possibiltajiet fis-settur privat illi forsi mhumiex tradizzjonalment li aħna ngħidulhom tan-nisa u għalhekk naħseb il-fondi tal-globalizzazzjoni nistgħu wkoll irdu dawn stereotypes mhux għax in-nisa biss nistgħu eh, nħarsu t-tfal u l-irġiel eh, jaħdmu fl-industrija aeronautika, le għanna bżonn li nbidlu il-ħiliet ta' nisa fil industrija tesli għall-industrija l-oħra li xle. Warek dak li nitproponi huwa li l-operaturi ekonomiċi wara din it-trauma eh, jinġabru jippruvaw isibu l-aħjar opportunitajiet u ma jipprovawx joħorġu eh, politika iktar faċli u se jgħidu li se jkun hemm assorbiment ta' dawn il-postijiet ta' xogħol fuq settur privat u għalhekk jiena nixtieq illi eh, nħaffu u naraw l-affarijiet mod iktar dinamiku meta mqabbel ma dak li għamilna sissa mhux dinamika minn ħadd l-Kummissjoni Ewropea jew minn ħadd tal-ħaddiema imma mod iktar dinamiku biex inkunu nistaw nejnu eh, risorsi illi disponu minnom ir-reġuni biex ek ikonna eh, distribuzzjoni eh, u tkabbir ekonomiku ta' territori differenti fl-Europa. Grazzi. Thank you. Grazzi, signora Rena. Mela se għaddu għal punt 11 tal-agenda. Il- Forsi er-, irrit najt illi nishtiq najt illi fil-20 ta' novembru se jkollna l-votazzjoni fuq il-rapport fuq l-IGF fil-Komitat. Allora, l-punt 11 protezzjoni tal-ħaddima mir-riski eh, tal espozizjoni għal karċinogeni u mutaġeni fuq il-post ta' xogħol. U nagħti il-mikrofonu li rapporter Sinjura Ġeja. Grazie President. Jiena rajt l-emendi kolla illi ġew prezentati għal din il-proposta ta' direttiva għal karċinogeni illi ġew anki me shadows u mill-gruppi politiċi l-oħra. U diġa qed naħdem fuqhom biex inkun nista' nippreżenta lilkom l-iktar kmini possibli proposta ta' kompromess illi nkunu nistaw mbagħad naħdmu flimkien fuqhom. Nixtieq ngħid illi anki jiena stess ippreżentajt xi emendi fuq uh, dak li naħseb li huwa l-iktar punt komplikat tal-rapport, ċoe eh, il-medicini uh, il ċitotossiċi. Kien hemm skambju ta' mails u anki l-laqat fuq livell ta' staff biex insibu punt li naqblu fuqu. U, u anki b'sodisfazzjon illi aħna kważi wasalna biex insibu uh, eh, bilu kompromess billi nim, biex nimpenjaw il-komitat uh, eh, bannes Eh, li nikludu anki dawn iċitotossi li huma kemm karċinoġeni kif ukoll mutaġeni u dana eh, bazati fuq informazzjoni xjentifika u anke għabbażi tal-laqat li għamilna mal-Komitat Xjentifiku fuq is-sikurta eh, fuq il-post ta' xogħol. Ix-xogħol kienet kien komplikat ħafna ma blajnuna ta' kullħat nkunu nistaw anki fuq dan is-suġġett insibu bil u nkunu nistaw anki ninkludu dawn li sostanzi f'dan il- eh, f'dan l-annes. Eh, fuq dak li għandu xjaqsam ma l-inċentivi u l-aġevolazzjonijiet li għandhom jiġu motija lill SMEs, qed eh, nippruvaw insib u anke kumpaniji żgħar qed nippruvaw eh, anki ninkludu anki konsiderazzjonijiet fiż-żewġ batches preċedenti. Sostanzi speċifiċi li ġew mdaħla fil- eh, direttiva jiena rajt illi pratikament hemm bilanċ bejn gruppi politiċi differenti u aħna allora naqblu fuq dak li għandhom ikunu il-valuri limiti proposti minnaħat tal-Kummissjoni. U anki fuq dan jista' jkun hemm eh, diskussjoni produttiva biex naslu għal kompromess eccellenti. Jiena nixtieq nitkellem fuq il-berilju u fuq il-kadmju u għabbażi ta' dak li diġara anki fuq il- emendi li ġew prezentati huma l-unika sostanzi, l-uniċi sostanzi li imbidlu li ġew mibdula minn xi kollegi li huma differenti minn dawk tal-valuri minimi proposti minnaħa tal-Kummissjoni. Ġew prezentati wkoll emendi fuq l-emissjonijiet ta' gas diesel li diġà ġew prezentati fil-batch preċedenti, fit tini batch ta' direttiva u nixtieq ngħid minn qabel illi jekk aħna ma nilħqux ftehim mal-Kunsill meta niġu għat trialogu jiena naqbel perfettament biex nerġgħu nippreżentaw il-pożizzjoni tagħna fuq il-puntana però fit-tielet batch illi e, mbagħad umbat se jiġi propost. Naturalment staff u l-uffiċċju tiegħi huma a dispożizzjoni ta' kulħadd nitlob eh, kooperazzjoni minnant kulħadd anki biex nipprovaw nsibu f'din il-parti ta' direttiva nsibu l-aħjar riżultat biex nkunu nistgħu nipproteġġu is-saħħa tal-ħaddiema u nigarantixxu anki miżuri sostenibbli biex anki l-kumpaniji ikunu jistgħu jimplementaw il-protezzjonijiet għal ħaddiema kollha. Grazzi. ningrangrazza lilek, nisimaw minn sur Rolan li huwa wieħed mix-shadows. Grazzi. Jina naħseb li huwa verament importanti li qed narraw li hemm ordni bdejn dawn il-batches naħseb li l-Kommissjoni verament ma naħsibx illi ehm, l-Kommissjoni qiegħda tħoss li dinja verament reviżjoni permanenti tal eh, dawn l-istrumenti tillet batch jiena ressaq xi emendi hemm l-emendi fuq id-diesel ukoll qegħdin hemmhekk u nittamaw li malar kemm jista' jkun ikunu nistgħu nirtirawhom bil fuq it-tieni batch. Naħseb illi hemm eh, xogħol eh, importanti li sar mir-rapporter Kifat inti il-sustanzi tossiċi huma um, importanti. Jiena smajt l-ispjegazzjoni li nataw nittama li l-Kommissjoni tista' toħroġ bi proposta biex naraw kif nistgħu nittrataw importanti illi nħarsu l ħaddiema minn dawn is-sustanzi. Ħafna ħaddima ħaddiema illi huma esposti għal tipi ta' kanser uh, minħabba fil posta xogħol fej huma jaħdmu irridu nibbażaw ruħna fuq l-opinjonijiet xjentifiċi u fuq l-opinjoni ta' sħab soċjali fuq il-perjodi ta' tranzizjoni u tal- um, il-valuri jew il-limiti ta' limitu ta' spożizzjoni jrid ikun hemm bil anke mal-isħab soċjali mod partikolari meta dawn ikunu jaqblu mal-opinjoni xjentifika rrid ngħid ukoll xi ħaġa li importanti ħafna l-kwistjoni tal-atti delegati Jiena nibżalli li hawnhekk eh, eh, nkunu għadin niftħu eh, Pandora's Box għalli xlatti delegati u xi ħaġa illi jistgħu jintużaw fuq affarijiet mhumiex essenzjali hawnhekk fuq l-inklużjoni ta' sostanzi u l-fissar ta' valuri limitu dawn huma elementi importanti u għalhekk ma jistgħux ikunu regolati minn atti delegati. Ma tantx għandna ħin illum lum għalek eh, rridu jkollna ċans mod boħra biex niddiskutu daw l-affarijiet ma ċerti shadows naħseb li għanna biżejjed esperjenza u nistaw naħdmu mod effikaċi u effiċjenti nsibu l-kompromessi meħtieġa biex neħqu lan aħari tagħna li nħarsu lil ħaddiema tagħna um, minn dawn is-sustanzi perikolużi. Grazzi. Thank you. Grazzi. Sur Rullan, nitkellem jiena għax jiena wkoll shadow fuq dan il-rapport fisem l-SND l għalnet nirringrazzja l-istunira għagġeja u l-shadows eh, l-oħrajn kolla għal-ħidma li għamlu sissa. Eh, xi kommenti fuq l-emendi tiegħi u anke xi mistoqsijiet. L-għalnet jena rġajti prezentat l-emendi tiegħi minn CND2 għal valuri limiti għal diesel u anke għall-exhaust Tama li dan huwa suġġetti li m'hemmx għalfejn nerġgħu nitkellmu fuq għas se jiġi eh, solvut f'dawn il-ġranet waqt il-trialogu fuq il-CMD2. Imma ma rridx nħalli dan il-mandat mingħajr valur limitu fuq il-diesel u l-exhaust għax dana jirrigwarda iktar minn 3 miljuni ta' ħaddima esposti ma naħsibx li għandhom għanna nippermettu li li huma jistennew iktar. Fuq dak li għandu xaqsam mal mediċini ċitotossiċi jiena eh, għamilt eh, għamdi mistoqsija għallima huma dawn il-farmaċi li għandhom ikunu xirqa u s-senjura għagġeja u koll eh, semmit da u dan jider li huwa kamp ġdid u ċar illi hija kwestjoni gravi għal ħaddima għal saħħa tal-ħaddima u jiena nirrid niżgura li l-Kummissjoni wkoll se tgħaddi minn dan il-proċess e, irridu natu importanza għal e, protezzjoni tal-ħaddima u ma neżagġarawx fuq limitazzjonijiet. Għandi bħalma tkellmu anki kollegi oħrajn fuq il-formal dejide l-użu mediku tal-formaldehidi mandux jiġi limitat. U dana principalment għal kjarifika jena minix wahdi fuq da, forsi il-kommissjoni tista' ssib formulazzjoni aħjar. Nixtieq nitkellem anke fuq il-kadmju. Aħna dan spiss ngħiduh, jiena nixtieq ngħid moċar li meta il-proposti tal-Kummissjoni jimxu tajjeb, u jkunu bazati fuq rakkomandazzjoni memx għalfejn aħna e, nikontestaw u danu għal proċess li aħna dejjem segwejna, Pero idealment f'dan il-każ il-Parlament għandu jadottom dawn il-proposti, pero anki il-biomonitoraċ ġi misħu huwa importanti bħala standard industriali ta' protezzjoni tal-ħaddiema jiena nishtiq nisħaq fuq il-fat li rridu nkomplu bil-bio monitoraċ u fuq din il-kwistjoni għandi xi mistoqsijiet anki prinċipalment lejn il-Kommissjoni, per eżempju, kif tikkonsidraw ir-rwol tal-biomonitoraċ għal kaldmju. Dan huwa strument xiera li jista' jiġi użat u kif taraw relazzjoni bejn il-valur limitu u l-idea illi ninkludu anki l-biomonitoraċ fil-direttiva mill kif nifima jien ma nistax nara għaliex ma ntkomx tġibuhom fl-imkien il-biomonitoraċ u l-valur limitu bax għaliex il-fat li ma jkunx hemm limitu jinkoraġġa li jkun hemm skambju ta' prassi u anki ma nistax nifhem għaliex il-biomonitoraġġ m'għandux ikun parti mis-sorveljanza tas saħħa għandna nkunu miftuħin biex ninkludu prassi tajba fid-direttiva u għal din ir-raġuni nixtieq nifhem aħjar ċerti affarijiet u nixtieq verament illi il-Kummissjoni tatina iktar informazzjoni fuq dawn il-fattiva waqt din il-laqa imma anki bil-miktub. Grazzi. U u dan ifisser li sanaddi il-mikrofonu li xadu li missu li ċoħe li il-Sinjura McIntyre. Grazzi. L-għonet, grazzi li rapporter tal-ħidma taħħa. Naħseb illi aħna stabbilejna l-approċċi tana fil fajz tana u dan se jgħinna fid-dibattitu. U naħseb allora li huwa importanti li l-espożizzjonijiet ikunu jiġu kontrollati fuq livell globali mliktar mod pratiku. Però importanti wkoll li kwalunkwe valur limitu li aħna nimponu dawn għandhom ikunu ikun faċli u għet jikajilom fuq il-post ta' xogħol. Dan għadni ħafna drabi, pero jina nishtiq nisħaq fuq il-fat li aħna qed provaw hawnhekk niproteġu l ħaddima biex eh, u dawn il-livelli għandhom ikun possibbli għom fej huma qegħdin jaħdmu. Għana niksbu liktar livelli minimi possibli u bekk inkunu qegħdin ninkoraġġiċu li l-istati membri investu u anki il-kumpaniji biex jipruvaw jamlu sforz biex ikollhom l-iktar eh, livelli baxxi possibbli. U ma nix aħna nimponu livelli minimi li mumiex eh, possibbli li wieħed jiksibhom. Aħna l-ICR eh, eh, najdu li kwalunkwe proposta biex jitbidlu dawn il-valuri għandhom ikunu eh, bazati fuq l-istess evalwazzjoni ġew ġewużati, evaluazzjoniet li ġewużati meta fissajnijom dawn il-limiti. Hemm żewġ sustanzi li nixtieq nitkellem fuqhom, ċoe. L-għonet fuq il-berilju. Jena nifhem illi id-data xjentifika disponibbli turi moċar illi l-OEL transizjonali ta' 0.0006 mg għal metru kwadrat huwa protettiv għal ħaddiema u teknikament u ekonomikament huwa fattibbli f'ħafna minn dawn il-fabriki qabel il-tmim tal-periodu ta' transizjoni kien hemm Eh, talbiet biex ikunem revizjoni, biex nevalwaw l-implementazzjoni ta' dawn valuri. U jena nħoss li dinja ħaġa illi jemżon nikkonsidrawa. It-tini sostanza li nishtieni nitkellem fuqa hija l-formaldeide. U hemm żewġ partijiet fuqa din. L-ewwel is-Sinjura Ulskog diġà semmietu illi għal formalina U jena diġa prezentajt emendi minna li l-emenda 69. Il-formalina hija formaldejda għal 37% u ilma bħala solvent. U hija użata eh, universalment għal konservazzjoni ta' tessuti umani. Allora għanda ruol importanti ħafna fid-diagnosi ta' ċerti mart. U importanti li l-Kommissjoni tifissa miżuri illi biex bekk inkunu nistaw inkomplu nużaw għal-formalina. Naħseb illi kolħat jista' jaċċetta din bħala ħaġa importanti ħafna. Il-kwistjoni l-oħra fuq il-formaldeide hija importanti f'pajjiżi, forsi mhux però mhux importanti f'pajjiżi oħrajn. U dana għaliex fir-Renju Unit hija prassi komuni illi il-persuni illi kumutelhom xi ħadd ikun jistgħu jaraw. U normalment eh, ħafna drabi jistgħu jgħaddu anki tliet ġimat 15 jew tliet sa' sakemm jindifen il-persuna naħseb li dina eh, miex l-istess ħaġa naħseb li fil-nofsenar tal-Europa, per eżempju, dan ma jġirix. U, u dana, biex dana kun jista jġri, irridu jibbalsmaw il-mejjet. U issa, jek aħna najdu illi, illi naqsu l espozizjoni għal formaldejda importanti, is-settur tal- tal tal-funerali, tal E, edin jinaqsu u edin iġibuħ deġa ġabuħ għal 0.05 pero ma jistawx iġibuħ sa 0.03 attualment u għal daqstant nishti illi dan jiġi konsiderat e, għal daqtant il evaluazzjoni ta' impatt e, fil-proposta oriġinali tal-formaldeida formaldeide hija fokata prinċipalment tal- eh, tal formaldejde fil-konservazzjoni tal-injam u tal-kolla u u naħseb li maġiex konsiderat l-użu tal formaldejde fil-proċess eh, tal-ibbalsmar. Allora nishtiq li shadows intro jikkonsidraw li introduċu periodu ta' tranzizjoni għal dan il-użu speċifiku tal-formaldeide. Jena zgura li se niddiskutu iktar fid-dettal din il-kwistjoni meta niġu għallaqat ta' shadows u jena eh, inħares u dim biex għal kooperazzjoni utli iktar fil-futur. Grazzi, issa nati il-mikrofonu li sul Calve Chambon. Muchas gracias, señora Presidente. Grazie ħafna, President. Mela, dan huwa wieħed minn dawk is-suġġetti illi ovvjament huwa wieħed kostruttiv ħafna li ntrattawh għax ovvjament kulħadd jaqbel li ntejbu is-saħħa tal-ħaddiema u Tan alkol. Bxek hekk nagħmlu dak li nistgħu biex nużaw it-teknoloġija u il-finanzi, il-flus li wieħed ikollu. U għalhekk naħseb din hija karatteristika tal-mudell soċjali Ewropew. U għalhekk aħna nappoġġaw din id-direttiva u aħna impenjati wkoll fin-negozjati biex inkunu nistgħu nilħqu riżultati tajbin ħafna għal ħaddiema tagħna kif ukoll nitkellmu fuq il-xogħol tar-rapporter li kien eċċellenti, bażi eċċellenti għal ħidma tagħna. Bħalma diġà għandna ukoll bħala segwitu mod partikolari għal baċtejn tas-sur Rolon, u veru. U għalhekk jidher ħnati eżempju mħabba segu tul kontinuità tal-politika tal dan il-Parlament, tal-politika Ewropea fuq dawn is-suġġetti, il-problema ovvjament eh, ta' li qegħdin napoġaw bħala grupp tiegħi anki bil-premessa jaqbatit ftit mal-negozjati għaddejjin fi trilogu tal-baċ 2 u għanna bżon nżommu f'moħna dejjem Eh, dak li qed jiġri wkoll fuq dak il-file. Mela dan huwa suġġett fondamentali għalina l-koll kif kontet ngħid fil-bidu tad diskors tiegħi u ma rridux eh, nużaw il-propaganda meta nitkellmu fuq dan is-suġġett. Għax għandna bżonn nibażaw ruħna fuq l-informazzjoni fuq it-tarif li huwa disponibbli speċjalment id-data xjentifika u teknika u għalhekk hemm bżonn li din id-data eh, tkun affidabbli mhux biss mill-lat tekniku ma wkoll mill-lat ekonomiku biex hekk ix-xjenza li qed tiżviluppa ruħa l-ħin kollu tippermetti kull derba għax jina niftakar meta kont direttur tal-operazzjonijiet tal-iżvilupp f'mina tal-Merkurju. U dak illi permettejna illi jidħol fil- l-ambjent fl-atmosfera ma nafux xek kienx l-ideali ma dak kien f'dak il-moment dak li stajna namlu. Issa bil-tamir il-ġdid namlu ferm iktar ġifiri teknoloġija tiżviluppa ruħha il-ħin kollu. Imma għanna bżonn nikkonsidraw ukoll dan l-iżvilupp din l-evoluzzjoni l-aspetti ta' xogħol tal-ħaddimatana. tagħna U għalek, ovvjament, ħatmu perfett, il-perfezzjoni miex ta' dinja ma' nabżon naslu għal situazzjoni bilanċata li bla dubju ta' xejn tista' tippermetti illi nkunu nistgħu nadattaw ruħna biex hekk nkunu nistgħu naslu għall aħjar riżultati. U għal possibilità u realtà ekonomika u finanzjarja li għandna. Iġifieri m'hemm xejn nistgħu nżidu għal dak illi qalet is-Sinjura Aġeja għax fl-aħħar mill-aħħar, fl-aħħar mill-proċess, hemm bżonn nilli nillimitaw kemm jista' jkun l-espożizzjoni tal-ħaddiema għal dawn il eh, għal dawn l-elementi. Ovvjament aħna permezz tal elementi tagħna se nkunu attenti ħafna fuq ir kissonijiet li sta jkun hemm għall SMEs tagħna. Ir-rapporter, il sinjura Aġeja, apparti il-fatt illi għannu bżon dak nżommu f'maħna dak li qalet, zidet tajtu u talbet illi nikkonsidraw ukoll iċ-ċito tossiċi. Id-drogi ċito tossiċi l mumiex inklużi il posta tal-Kummissjoni naqblu li huwa neċessarju illi nħarsu il-ħaddiema illi jużaw eh, il-medicinali għal kura tal-kanċer. Ma ridux illi jkunu martri lanqas u laqas ikun hemm xi promozzjoni ta' xi trattament li jista' jkun bil-kontra, u veru, imma huwa fondamentali għas-saħħa ta' soċjetà mod ġenerali. Għalhekk fl-emendi tiegħi għat illi l-idea ta' snjura għaġeja kienet tajba ma nabżon nifmu id-distinzjoni xjentifiku li jista' jkun hemm bejn id-drogi ċito tossiċi u hemm bżonn illi nibbażaw ruħna fuq dawk li huma perikolużi għal dawk li huma il-livelli illi tassew f'kull droga ċito tossiku u koll um, il-periodu l-skadenzi. U għalek ma rridux eh, illi kunem xi aħna nallarmaw l-ħaddima tana damu wix l-skop U għalek dejjem f'dan il-kuntest biex nipprovaw nkunu kostruttivi u ovvjament eh, nużaw ix-xogħol eċċellenti tas-Sinjura Aġeja, naħseb l-emendi tiegħi nkunu nistaw naslu għal strument sot b'saħħtu biex nkunu nistgħu ninnegozjaw. Grazzi ħafna, President. Merci. Eh, grazzi ħafna sur l-rik mhuwiex gwi għal għallura eh, is-Sinjura Lambert għal grupp tal-ħodor. Grazzi ħafna se nitkellem fissem ir-rapporter tagħna li mhuwiex hawnhekk fil-kumitat. Nixtieq nitkellem fil-qosor u ngħid li l-iktar punti ewlenin għalina billi għandna bżonn ninkludu fil kamta ta' applikazzjoni tad-direttiva huma sostanzi li huma eh, karċinogeni u mutaġini speċjalment fir-riċerka fuq il-kanċer u nistabbilixxu valutazzjoni eh, tal-limiti u r-riski għal wieħed jesponi ruħi għal dawn it-tip ta' sustanzi eh, ġifiret nitkellmu fuq wieħed miktar minn 500 u nixtiequ naraw ukoll ikun klawsla ta' reviżjoni iktar b'saħħitha fil-proposta u fil-fema tagħna il-biomonitora l-obbligu ta' biomonitoraġġ eh, minaħa ta' rapporter mhuwiex fattibbli għalina mhix xi ħaġa li nistgħu naċċettawha u nixtiequ naraw ukoll perjodu iqsa ta' tranzizzjoni biex hekk nkunu f'konformità mal-iskadenza ġenerali diġà ġiet maqbula mill-imsieħba soċjali u mbagħad fuq xi kwistjonijiet oħra ġew imqajmin ġifieri fuq karatteristiċi speċifiċi u mbagħad nagħtu reazzjonijiet tagħna permezz tar-rapporter Karima Delli biex tkun ukoll tinkludihom fil-ħsieb tagħha daw kienu biex xi ftit kummenti min-naħa tagħna. Grazzi ħafna. Issa fisem li jennef fis-Sinjura Melan. Grazzi ħafna, President. Meta pala rapporter għal Komitat NV jina kont rajt berqerqa ħafna il-test tal-Komissjoni għal derba kont sibtu ekwilibrat ħafna għaliex għax wara diskussjoni twar li kenna matul l-ewwel żewġ rounds fuq is-sustanzi karċinoġeni, il-Kummissjoni kienet ikkonsidrat sew so l-ekwilibrju fraġili bejn id-drittijiet u l-interessi tal-ħaddiema biex nħarsuhom fondamentalment imma wkoll dawk ta' min e, ħaddem, speċjalment tal-SMEs, illi ċerta drabi sibu diffikultà illi jerġgħu jinvestu biex nkunu f'konformità. U għalhekk meta rajna dawn iċ-ċifri ta' 27 e, pajjiżi u fuq il-ħames sustanzi ta' din id-direttiva e, kollha kienu qrib ta' xulxin u ma stajniex imorru iktar l lin minn dak li proponiet il-Kummissjoni stajna naċċettaw kollox li forsi il-perjodu ta' transizzjoni. Li kiku bdejna mal-ewwel u tafu il-koll għax ċerti minnkom u koll parteċipaw fil-vot għamlu parti mill-komitat kienem ġa dawk li mod antidemokratiku rifjutaw dan il-fajl illi fl-aħħar mill-aħħar kien mibni bl-emendi tal-gruppi differenti u għalhekk din hija ħasra għax il-Kumitat Envi u Saħħa Pubblika għattilet derba ma taċ il-parir tagħha il kumitat Empli u għawnu il rwol ta' dan il komitat għalhekk ir-rwol tiegħu kien fondamentali għax ċerti sostanzi, per eżempju, nista' nitkellem fuq dawk li huma iktar f'kuntatt mal-ġilda, per eżempju, formalite u għalhekk hawnhekk forsi l-fattur ambjentali jibqa' il-fattur professjonali imma bil-kontra u għadin nitkellem ukoll fil berillium per eżempju fl-appartamenti ma ukoll fil-kadmium li nsibuh ħafna fl-arja u fl-ilma 20-30 sena wara il-kumpanniji ikunu tneħħu mill anke dawk metallurġiċi u tal-bini u nsibu ruħna bid-diffikultà li kull darba nqajjem illi meta l-ħaddiem jiġi jitlob id-dritt tiegħu għal rikompens jew rikonoxximent tal-marda professjonali kif se nagħmlu biex nagħmlu rabta diretta u ċerta bejn il-patoloġija tiegħu il-xogħol tiegħu u l-fatt ambjentali. U għalhekk naħseb ikun ferm iktar ħaġa għaqlija il kumitat tagħna jiffoka diġà fuq is-sustanzi fejn m'hemmx ħafna diskussjoni fuqhom għal dik li hija natura eh, kaċnoġena eh, li qiegħda mingħajr diskussjoni ġifier aċċettata mill-pajjiżi u dawk li m'għandhomx impatt ekonomiku kbir meta isaqsu il-valuri limiti ta' espożizzjoni. Naħseb li hija ħasra illi kull derba nipprovaw imbidlu anki jekk għandna bżonn nitkellmu ovvjament kif nista' fuq din id-direttiva b'sustanzi illi huma se jkollna diffikultajiet kbar illi ġu identifikati eh, se nitkellem fuq anki l-industrija farmaceutika, anki eh, fuq eh, ċerti gasijiet, għax dan huwa xogħol fil-din l-industrija li huma f'kuntatt ma' dawn it-tip ta' sustanzi tossiċi ma' kulħadd huwa esposta lihom. U għalhekk jekk il-kumitat tagħna jikkonċentra fuq is-sostanzi illi ġew proposti għal attenzjoni tagħna ma naħsibx illi qegħdin fil-raba round dan il-mandat ma kieku kien il-każ fuq il-mandat futur u li kieku jina parteċipa neġa' ngħid u neġa' nippreżenta illi l-frontieri tal-martu tal-kanċer m'għandhomx frontieri eh, politiċi u għalhekk huwa inammissibbli naraw ċerti gruppi imħabba is-setarjanizmu tagħhom ma jisimgħux il-kollegi tagħhom illi forsi għandhom parir motivat. Grazzi ħafna. Grazzi lilek. Issa għal kwistjonijiet eh, mill-President Snura Ulfskok ikun hemm replika bil-miktub imma ftit kummenti s-sur għajdil minnaħa tal-Kummissjoni. No, jabba. Jek jishtiq le. Iva, jek jorġba, għandilek il-kelma. L-odba tajba jina n-rapprezenta il-DG Employment tal-Komissjoni Ewropea n-ringazzjak għal-ħidma tagħkom għal abbozz ta' rapport u aħna ovvjament rajnieħ bir-reqqa ħafna u aħna kontenti li memx tibdiliet proposti għal valuri limiti, ovvjament għanna bżon naraw bat il-perjodi ta' tranzizzjoni l-ewwel net. Aħna qegħdin naraw li hemm lok għal soluzzjoni u tajab ħafna jkistax namlu u kol eh, progress anki eh, fuq id-diesel din il ġima imma tħassib tagħna l lini huma l-emendi fuq id-drogi ċitotossiċi fejn aħna maħriġniex proposta ħabba ċert raġunijiet ma aħna ma daħħalniex dawn id-drogi il-perikolusi fir-rapport ta' memx lista eh, tajba ta', ta direttiva karċinoġni u tal-mutaġini tirregola il-proċessi u għalek ma kenniex din il-lista xirqata dawn is-sustanzi fidejna u m'għandniex valutazzjoni xjentifika lanqas minnaħa tal-Unjoni Ewropea. M'għandniex laqqas valutazzjoni ta' l-impatt eh, ekonomiċi u soċjali kieku kien hemm regolamentazzjoni ta' dawn is-sustanzi u ma nafux għandna bżonn inkomplu niddiskutu fil-Kummissjoni jekk id-direttiva tal-sostanzi kaċinoġni u mutaġni ix ix id-direttiva adattata għax hemm ħafna gwida, ħafna orientazzjoni għandna bżonn naġġornaw iva naqblu meta nittrattaw dawn is-sustanzi imma hemm bżonn ta' aġġornament. U għalhekk eh, billi għaddejna mix-xogħol fuq id-diesel daw l-aħħar ġimgħatu xhur jina mxiftit imħasseb illi għadna f'stadju bikri wis biex nitkellmu fuq dawn is-sustanzi u ninkludu fit-tielet proposta. Għax anki minnaħa tagħna il-President Juncker qal f'dan il-letter of intent ta' Tajani u Kolz dan il-fajl it tilet u huma importanti ħafna biex nitrattawhom f'din il-leġiżlazzjoni u leġiżlatura u għalhekk aħna ovvjament qed nieħdu bis-serjetà ħafna din is-suġġett. Mbagħad naraw xi mid-diskussjonijiet bejn il-Parlament u l-Kunsill. Issa fuq il-mistoqsijiet diretti fuq il-kadmium iva il-Komitat Konsultattiv tagħna żewġ għażliet wieħed erba' bħala valuri limiti u l biomonitoraċ u servizz legali għalinna biex ma naqbdux din it-triq biex ma nimponux il biomonitoraċ għal dak li għad-direttiva għax din direttiva titratta l-arja u l-ħaddima u l-spazju tagħhom biex jieħdu n-nifs u l-kuntatt mal-ġilda. U servizz legali tana parir biex ma namlux ek, ma namdaħlux dawn il-sostanzi fil-proposta u dawn il-diskussjonijiet ġewwa kollox preparajna il-proposta pjuttost tard, għalhekk għandna bżonn naraw għal kadmium is-servizz legali tagħna parir kontra il-proposta tal-bio fit-test tad-direttiva għalhekk għandna bżonn iċċaraw dan il-punt u s-servizz legali tal-Kunsill u koll radin il-proposta u hemm ukoll proposti mill-Istati membri illi applikaw il-bio monitoraġġ biex hekk din il-proposta ta' kompanja valuri l ġifiri permezz dejjem tal-bio monitoraġġ. Din kienet il-proposta minnaħa tal-Kunsill mill-Istat membri oħra ma naħsbux nistgħu nimponuh fuq l-Istati membri. Issa diskussjoni fuq formal daħajr Aħna u kol kena l-parir ta' dan il-komitat konsultattiv speċjalment imħabba situazzjoni fl-Irlanda u fil-Renju Unit għanna bżon naraw saqsu stati membri, il-proċess jista' jkun adattat mbagħad il-perjodu ta' tranzizjoni għal berillium u għal sostanzi oħra kena diskussjoni twal ħafna anke minna naħa tagħkom kien hemm xi proposti eh, perjodi eh, iqsar jow itwal u għalhekk nistennew bil-ħerqa għal pożizzjoni ħarija tagħkom. Mbagħad niddiskutuha u nieħdu nota tagħha ovvjament. U mbagħad nidħlu fit Issa l-importanza ta' valutazzjoni ta' impatt u ta' valutazzjoni xjentifika soda u fuq dawn id-drogi tossiċi m'għandniex valutazzjoni ma ħadna bil-serjetà ħafna il-proposta ħajark eh, uh, fuq il-fatt illi il-proposti fuq id-drogi ċito tossiċi huma drogi ċito tossiċi huma kalċinoġeni. Dawn huma l-kommenti tiegħi għalissa. Nistennu bil-ħeqqa illi nirċevu l-verżjoni futura tar-rapport u nkunu nistgħu nirrespondu xuħut mill-mistoqsijiet ta'kom imma ma staċ nirrispondi il-mistoqsijiet kollha għax hemm bżonn nagħmel konsultazzjoni mal-kollegi. Grazzi. Ok, merci. Grazzi ħafna. Ma nafx. Iva, għadin naraw ix-xogħol il-ħidma għaddejja u l-vot huwa previst għall-20 ta' Novembru u ikonna il-laqat ma' shadows minissa sa' dik id-data issa imorru għal file li miss li hija l-kwistjoni tal-istabiliment ta' funzjoni Ewropea ta' stabilizzazzjoni tal-investimenti u nadil kelma minnu fih il-rapporter Sir Enrique Calve Xambon. Grazzi ħafna, President. U issa hemm bżonn illi uh, se nitkellem uh, bil-Spanjol u dawk li għandhom bżonn se kollhom ibidlu l earphones. Grazzi ħafna President, Rapporters, Shadow Rapporters, il-kuntest ta' din il-proposta minnaħa tal-Kummissjoni hija meta l-Unjoni Ewropea għandha qudiema nuqqas ta' investiment sow illi limita ħafna il-tkabbir fin-naħa tal-Unjoni Ewropea. Iċfejt il-limita l-kompetitività tal-Unjoni Ewropea u li kollha effetti negattivi fuq il-ħolqien tal-postijiet tax-xogħol kif ukoll il-politika ta' koeżjoni u l-politika soċjali. ħen niftakru mela lkoll illi hija ħaġa ta' ċajt meta ngħidu eh, baċċi tal-Unjoni Ewropea. Eh, xi derba meta nitkellmu eh, hemm perċentwali żgħir wisq meta nitkellmu fuq investiment fuq l-Unjoni Ewropea qegħdin la derba jkun hemm il-funzjonament u il-pak, u mbagħad illaħmu l-fondi li huma ta' solidarjetà imma għal programmi nazzjonali mhux għall investiment fuq livell Ewropew. U għalhekk fl-Istati Uniti pereżempju hemm xi 25-35% tal-budget federali. Iġifieri qegħdin nitkellmu fuq Unjoni Ekonomika Ewropea. Mela f'dan il-kuntest il-krisijiet globali u row l-imitazzjonijiet gbar tal-istrument li għandhom fidejhom l-istati membri, ovvjament biex ikun jistaw identifikaw u per eżempju rajna l-politika monetarja u kol e, eh, tal-monita wahdanija. U li jemju miex mandiċ l-istrumenti Tasso, mandiġ l-istrumenti biex tagħmel tajjeb għal eh, oscillazzjonijiet u perturbazzjonijiet asimetriċi u laqas biex ikollha b'mod effettiv iżamma ta' livell eh, ta' investiment pubbliku. U għalhekk għanna bżon liktar nikonsolidaw biex nkunu fattibli, nkunu realistiċi li MU titlob azzjonijiet deċisivi mhux biss mill-istati membri tagħna biex ikollhom ġifieri munita waħdanija imma wkoll l-appoġġ ta' strumenti baċetarji u ta' taxxa u koordinazzjoni ta' eh, linji ta' politika differenti tal-Unjoni Ewropea. Il-funzjoni tal- eh, dan il-stabiliment eh, ta' funzjoni Ewropea ta' stabilizzazzjoni tal-investimenti se tipprova tistabilizza ġifieri għax ikun hemm minn aħda l-istati membri għajnuna għal dawk li huma eh, mill-qutin minn xi perturbazzjoni asimetrika kbira meta il-funzjoni Ewropea awtomatika fuq livell nazzjonali ma jkunux biżejjed. Il-politika tat-taxxa nazzjonali per eżempju tiġi mrażna meta Eh, ma jkunx hemm din l-istabilizzazzjoni meta l-politika monetarja fuq livell nazzjonali ma teżistix loġikament qegħdin naraw ukoll fuq livell Ewropew meta l-koordinazzjoni tal-politiki fuq it-taxxa eh, jaslu għal limiti tagħhom. Ġifieri ma jkunux iktar tollerabbli mill fuq livell soċjali. U għalhekk imbagħad ikun hemm bżonn ta' dan it-tip ta' font. Mela, kollegi, il-pożizzjoni tar rapporter huwa dejjem aħjar minn xejn. U għalhekk billi qegħdin naħdmu din id-direzzjoni għandna bżonn nippruvaw nappoġġawh. Ovvjament kif ġie suġġerit ukoll mill-grupp li appoġġjah. U però meta hemm bżonn illi meta ikun jipprova jisolvi l-iktar sitwazzjoni diffiċli li teżisti f'dan il-qasam imma aħjar nam xi ħaġa namlu nagħmlu xejn u mbagħad ma' ġenerali din sistema se tajn ukoll nipprevenu l-tkabbir u l-postijiet tax-xogħol u politika koeżjoni u dik soċjali antiċiklika. Imma għadin naraw li hemm żewġ problemi li nixtieq identifika u nenfasizza u kol blajnu natakom l-ewwel net. In-numru ta' 30 miljun euro illi hija kważi nofs, kważi nofs ta' dak illi kellna tal-budget ta' pajjiż mhux kbir daqs, pereżempju l-Irlanda. U għalhekk jekk nkun aggressiv nista' ngħid din iċ-ċifra redikola. Imma ħen nipprova ma nkunux aggressivi imma mhuwiex biżejjed bla dubju ta' xejn u jekk naraw miċ-ċifri tal-kriżijiet li kellna nafu li mhux biżejjed, imma nixtieq ukoll nipproponi illi fuq dawk li huma l-kriterji ta' għażla ta' selezzjoni li huma rigorużi iva għax eh, jaraw ix-xogħol eh, u l-qat ovvjament naqbel jista' jgħin meta naraw li pereżempju l-qat ikun wieħed strutturali ovvjament u għalhekk ikun hemm bżonn illi ikun hemm eh, eh, iktar eh, stabilizzazzjoni b'saħħitha, imma mhuwiex l-uniku fattur. Qegħdin naraw ukoll il-faċilità ta' l-EMU huwa it-kabbir illi ximdaqat huwa frammentat f'ċerti pajjiżi, ġifieri d-diżugwaljanzi u wkoll fattur ieħor tkabbir mhux eh, aċċettabbli tal-livell ta' faqar. Imma probabbilment Enrique Ser u koll meta kien tkellem fuq is-selezzjonijiet soċjali wkoll għax huwa żball huwa żball li wieħed jaħseb illi bil-fatt illi insaħħu il li emju hija biss problema finanzjarja li għandha. Ħanatu eżempju, per eżempju, ma jeżistux il-fatt li Unjoni Monetarja li mhijiex abbasi ta' Unjoni Politika, ġifieri u bil-kontra. Ġifieri nistgħu ngħidu illi bil-kontra huwa minnu ukoll. U għalhekk nixtieq ngħid illi hawnhekk għedin nitkelmu fuq il-pilastru soċjali li huwa importanti ħafna l-postijiet tax-xogħol biex nagħtu imbottatura f'dak li huwa l-aħjar użu fil-lat operazzjonali ta' dan il-fond. Mela, tajjeb wisq. Il-President qed jgħidli illi aħjar nillimita ruħi ma nitkellimx iktar dak li huwa essenzjali huwa il-kunċett. Jina diġà tkellimt fuq u nittama illi flimkien nkunu nistaw eh, eh, naspek bil-rapport għal nistaw nitalmu ħafna minn xurxin u namluħ l-iktar operazzjonali li jista' ikun għax ovvjament huwa importanti ħafna tal-politika soċjali u ta' kohesion tal-istrument il-ġdid u jiena ovvjament għad dispożizzjoni tagħkom. Grazzi. Shadow Rapporteur u l-Onorevoli Didier il-mux qiegħed hawnhekk talibna biex niskużawh illi eh, tal-li mux imma l-PPE ja determinata li toħloq mekanizmu simili għal mekanizmu Ewropew ta' stabilizzazzjoni tal-investiment sabiex istituzzjonijiet jipproteġu jżommu l-investiment fl-istati membri f'każ ta' kriżi jixtieq li jkun hemm Ewropa li tħares u tipproteġi għalhekk jilqab mod favorevoli proposta tal-Kummissjoni illi trid toħloq mekkaniżmu illi se jtaffi l-effetti ta' xokkijiet ekonomiċi madana kollu la bozz tal tar-rapport fih ċerti elementi li huma problematiċi fil fema tiegħu u jmorru lil in mill-proposta inizjali. Mod partikolari tnejn minnhom il-fond ta' appoġġ jista' jintuża f'każ ta' xokk ekonomiċi u anke meta ikun hemm eh, tnaqqis fil-tkabbir u anke jista' eh, limita l-ambitu ta' il-kamp ta' applikazzjoni mbagħad huwa kontra żieda tal-ammont inizjalment eh, maħsub għal font dan 30 mil miljon u jrid li dan jintuża għal proġetti importanti sabiex eh, taffi l ispejjeż ta' eh, spejjeż soċjali biex għal riadattament rridu rridu nħedġu kol investimenti importanti sabiex ikun hemm ukoll iktar ħolqien ta' impjiegi u rridu kol jitlob kjarifiki lir rapporter dwar jekk huwa jriċ eventwalment fil-futur jinħoloq mekanizmu ta' stabilizzazzjoni makroekonomiku li il-rapporter jaħseb li huwa diġà ir-rwol li qiegħed jingħata lill mekanizmu Ewropew ta' Stabilizzazzjoni tal-Investiment u jidher li l-bibwa miftuħ sabiex dan il-fond ta' poċin qassam u jissi trasforma f'bosta mekkanizmi biex jagħti iktar għażla lill-istati membri u shadow rapporter jixti illi ikun hemm iktar preċiżjonijiet fir-rigward ta' dan l-element ukoll. Mela dak kien l-intervent tas Sur Didier Geoffroy. U issa għal l Agnes. Iva għannom ta' Shadow Rapporter tana u koll li ma setax ikun hawnhekk tani il-noti tijaw fuq il-proposta tal-Komissjoni għal ħolqin ta' din il- funzjoni Ewropea ta' stabilizzazzjoni tal-investiment minar ma noqodu nitħlu issa fi kwestjonijiet li rigwardaw purament il-Komitat Ikon aħna għanna il-kollega ti għandu xi tħassib dwar il proposta l-ewwel net l-għan, ta' dan il-font jew din il-funzjoni l-ġdida jrid ikun iċċarat u eh, dan frabta mal istrumenti assistenti l-oħrajn il-ħolqien ta' din il-funzjoni ta' stabilizzazzjoni hija waħda mill-aħjar ideja ta' kif wieħed juża b'mod aħjar il-budget Ewropew sabiex insaħħu r-reżiljenza tal-ekonomiji interdependenti tagħna u nikkontribwixxi wkoll għall koeżjoni ekonomika u soċjali. Ġifiri dan huwa punt verament importanti imma l-koezjoni soċjali hija iktar minn rata tal-impjegi u l-edukazzjoni u t-taħriġ. Għalhekk aħna nixtiequ narraw illi il-pilastru tal-drittijiet soċjali kun minn suċ iktar f'dawn il-kriterji għal investiment eligibli pubbliku. It-tieni fil-fema tagħna il-kondizzjonalità eh, definit bi kriterju ta' eligibilità. ma jippermettinniex illi tintuża din il-funzjoni Ewropea l stabilizzazzjoni tal-investiment li tkun ċiklika. Kommissjoni Matriċ dan naħsbu li dana irrit jinbidel u dawk l-istati membri illi l-iktar għandhom bżonn ta' stabilizzazzjoni huma suġġetti għal programmi ta' aġġustament jew inkella proċeduri ta' sbilanċ. Tillet net il-kriterji ta' attivazzjoni jużaw biss eh, indikaturi ta' għat nazzjonali. Tillet kriterju bazat fuq il-medja Ewropea ta' għat fl-Ewropa naħsbu illi jikontribwixxi aħjar għal l-attivazzjoni ta' din il-funzjoni u jiżgura illi din il-funzjoni tintuża meta tkun meta jkun hemm bżonna għalhekk mhux biss l-indikaturi nazzjonali tal-qatt imma anki il-medja Ewropea. Bħala punt ta' referenza jekk dan l-istrument irid tejjeb il-koeżjoni soċjali, il- medja tal-rata tal-Olimpiki fl-Ewropa hija dik li tindika jekk ux se jkun hemm iktar koeżjoni fl-Unjoni Ewropea internament u aħna naħsbu illi biex inqisu il-rati tal-qat biex nivalwaw il-xokkijiet asimetriċi u limitat wis. Aħna naħsbu illi nix limitawa biss għal skema ta' protezzjoni tal-investiment kif qed tipproponi l-Kummissjoni aħna naqblu li għandna ninkludu skema ta' benefiċċji għal qatt meta U ħames u l-aħħar punt aħna naħsbu illi r-wol tal-Parlament Ewropew għandu eh, il-Parlament għandu jikun involut f'din il-funzjoni mod partikolar biex jiżgura s-sostenibilità tal-investimenti il-Kummissjoni biħsieba tagħmel dan biss għad diskrezzjoni tagħha fil-proposta aħna naħsbu li l-Parlament Ewropew għandu jkun involut ukoll. U eh, dan aħna nawguraw kull suċċess li rapporter l-esti li nikkooperaw u naħdmu miegħu sabiex intejbu il-proposta iktar milli bħalissa. Grazzi. Grazzi ħafna il-Sinjura Trevesius. Grazzi ħafna.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 l-EISF hija maħsuba biex tindirizza xokkijiet asimetriċi fl-Unjoni Ewropea jista' jkollhom effetti ekonomiċi, influenzi ekonomiċi f'reġjun partikolari u inkella pajjiż jista' jserv ukoll jolqtu reġjun ta' pajjiż iktar minn reġjun ieħor fl-istess pajjiż kont il-punt erba' l-kriterji li hemm hemmhekk mhumiex tajbin biex ikejlu dawn ix-xokkijiet asimetriċi għaliex ma jkejlux l-iżvilupp ekonomiku tar reġjun jew pajjiż kontra l-ieħor imma iħares lejn il-valuri tal-imodi tal-istess pajjiż. Għalhekk, wieħed ma jistax ikejjel ix-xoks asimetriċi b'dal mod, anki xok simetriċi eh, ma jaqgħux taħt dawn il-kriterji. Għalhekk il-mistoqsija tiegħi lill-Kummissjoni hija l kummissjoni m'għadix qiegħda issegwi il-definizzjoni taċċettabbli ta' x'inhu asimetriku jew inkella għaw xi żbalji fit-traduzzjoni forsi. Umbat, qed ngħidu li l-Istati membri m'għandhomx aċċess għal swi eh, finanzjarji u dan huwa propju dovut tal kriterji ta' Maastricht u l-mod kif qed jiġu applikati. Jekk il-pajjiżi ma jistawx jirrispettaw il-kriterji ta' Maastricht allura mela jridu jkunu mejjuna minn pajjiżi iktar b'saħħithom dinja konverġenza permezz ta' distribuzzjoni mill-ġdid. U xieġri mbagħad kieku verament tfaqqa kriżi il pajjiżi se jnaqsu l-investimenti iżommu il-miżuri li mhumiex effettivi li mbagħad se jkollu riperkussjonijiet negattivi jekk wieħed ħares lejn iċ-ċifri medji tal-OECD naraw li dan huwa 3% tal-PDG dawn huma ċifri enormi E, per eżempju, l-investiment attwali neħdu l-Italja. Sur Calve Champon uża l-Irlanda pal eżempju imma bħalissa hemm madwar 45 biljun euro ġifiri l-ammont ta' 30 biljun huma biss atra ta' dak li hemm bżonn. Dan huwa punt ieħor li diġà semma u għalhekk fl-emenda 25 qed naraw illi Eh, dan l-ammont qed nitolbu illi jiżdied u mhux illi insegwu eh, reviżjoni tal eh, revizjoni indipendenti imma revizjoni tal-Kummissjoni l-evalwazzjoni tajba tax-xogħol għandu jwassal għal iktar xogħol għall kummissjoni. Dak li qed nara Sur Juncker għandu raġun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 permezz ta' ftejim bejn il-pajjiżi. Mela fejn hu l-kontroll parlamentari? Fejn se jsir hawnhekk fil-Parlament Ewropew jew fil-Parlamenti Nazzjonali? Ir-rapport finali fuq ix-xogħol tal-ISF huwa wkoll ħareġ mill-Kummissjoni. Jiġifieri l-Kummissjoni se tkun qiegħda tevalwa il-xol taħħa stess, ġifiri kummissjoni palli kiku mex għattara li jem bżon ta' xie kontrolli demokratiċi, ma nafxek il-kummissjoni ma tarax illi jem bżon ta' bidla fit trattati Ewropeja li xli ISF differenti mill-ISM, suppost ikun suġġed direttament għal kontroll tal-kummissjoni. U l-kummissjoni ma diġ tafda fi għanfissa illi tamel riforma ta' trattati tridu taraw l-effett ta' dan kollu fuq is-sistema kollha kemm dan huwa punt li għamlu wkoll il-PPE. Aħna rridu niftakru illi dan huwa impossibbli illi aħna nispjegaw l ċittadini għaliex mhux trasparenti li ISF huwa abbrevazzjoni illi tant għandna minnhom fl-Unjoni Ewropea illi laqas jiena ma naf li huma l-għodot u l-fondi u l-istatus legali ta' kull wieħed u waħda minnhom. Jiena naħseb li dil-konfużjoni qed issir apposta qegħdin natu dejjem iktar seta politika lil dawn l-istrutturi politiċi u dejjem iktar innaqsu il-kontrolli demokratiċi. L-Unjoni Ewropea tippreferi tagħmel il-politika mingħajr iċ-ċittadini tagħha u mistoqsija oħra għal rappreżentant tal-Kummissjoni fil-verżjoni bl-Ingliż fl-artiklu 7 qed ngħidu. to member states under this regulation shall be limited to euro 30 billion in principle. Was meinen Sie mit im Prinzip? Vielleicht kennen ja die Menschen nicht. tajdu bijom il-klim fil-prinċipju, in principle, dawk foskom li jilkom għawnek iktar minni, forsi tafu xieġifiri, in principle, in principle, normalment il-dal-klim ikun segwit mill-kelma imma jina naħseb li l-Kummissjoni għandha toħroġ bi kriterji ta' eligibilità differenti għandha tiżgura illi il-funzjoni tal-ISF titwaqqaf taħt awtorità indipendenti u nħeġġeġ il-kollegi kollha tiegħi biex jitolbu għal kontrolli parlamentari f'dan il-proċess. Il-Kummissjoni trid tissaħħaħ is t tagħha u żidhom u jekk se tagħmel dan għandha bżonn li tibdel it-trattati. Jiena se nressa emendi biex nirrifletti dawn il-punti kollha imma għadni ottimista illi nistgħu nkomplu naħdmu b'mod pożittiv fuq dan. Sinjura Lambert. Grazzi. Naħseb illi il-xol ta' rapporter servi ta' bazi soda ma jina smajt il-diskussjoni li kena unnek dal-ħodu għalli xemxie punti addizjonali oħrajn illi irridu inkomplu nirriflettu fuqom. -um. L-opinjoni inizjali tagħna hija li dan huwa sinjal pożittiv li l-Unjoni Ewropea qiegħda tipprova titgħallem xi ħaġa mill-kriżi finanzjarja u l-Parlament verament ilu jinsisti illi din id-dimensjoni soċjali tkun inkluża fil-raġunamenti li jsiru jiġifieri hemm ħafna emendi mixin f'din id-direzzjoni u aħna lesti illi nappoġġawhom bil-qalb se nagħmlu dan. Huwa essenzjali li nindirizzaw l-investimenti sabiex nagħtu appoġġ lil finanzi pubbliċi tal-Istati membri għaliex aħna qegħdin naraw li bħala din naraw il-konsegwenzi soċjali ta' tnaqqis fil-budgets u anke il-konsegwenzi soċjali li dan iħalli fuq iċ-ċittadini tagħna. Aħna irridu li dan kollu effett li ta' xaħġa li toħloq bilanċ. Imma aħna naqblu ma dak li intqal fuq il-kondizjonalitajiet. Rridu noqodu b'sebajnejn meta inħarsu lejhom dawn anki minħabba l-effett kontroċikliku tagħhom u e, l-effetti fuq dawk li huma l-iktar vulnerabli. Ridu naraw ukoll kif dan se jaħdem ukoll mal rakomandazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż u il-semestru Ewropew jekk ikun hemm pajjiżi li mhux qegħdin isegwu r-rakkomandazzjonijiet mela Eh, xiġri meta dawn ikollhom bżonn eh, jingħataw għajnuna finanzjarja meta huma setgħu ħadu miżuri min-naħa tagħhom. Jiena naqbel li l-kriterji jridu mhux biss jirriflettu il- eh, il-limiti jew ir-rati tal-impjegi. Tal Naħseb illi dana mhux se jkun mezz ta' kejl effettiv meta jara wieħed xinu jiġri fl-istati membri tagħna. Aħna lesti u naqblu illi għandna nimxu fuq il-proposti illi għamlu l-kellima ta' qabli, rridu naraw fejn hemm il-kontrolli fejn jittitħol it-trasparenza, dan huwa element importanti ieħor. Grazzi. Grazzi ħafna ma' wħatta li FDD u s-sur maħta madu xawnek. Issa nati il-kelma l-Kommissjoni nitlobkom zomu fil-qosor għax il-ħin jgħati għafas. Iva, grazzi ħafna. Jena Olivia Galgaw mill-DG Egfin u eh, nishti nibda billi nirringrazzja l-rapporter għaxol eccellenti illi għamel fuq din l-opinjoni fuq li isf Aħna ħerqanin illi naħdmu mal-Parlament fuq din il-proposta nisimaw u niddiskutu l-opinjoni tal-Parlament għalina u importanti li konna l-appoċ tal-Parlament sabiex nħaffu id-diskussjonijiet mal-Kunsill li bħalissa weħlu għaliex l-istati membri għedin jistennew sinjal politiku dwar kif għandhom ikomplu fl-ma direzzjoni għandhom jimxu dawn id-diskussjonijiet issa fuq l-emendi proposti mir-rapporter Jiena nixtieq natikom xi kjarifiki addizzjonali fuq eh, l-ammont ta' 30 biljun euro għal din il-funzjoni. Rajna l-emenda 25 u mm, nifmuwa imma bħala kummissjoni aħna għanna id-dmir illi b'attenzjoni kbira nimplementaw il-budget Ewropew u nikkalibraw il-proposti tagħna għal dak illi huwa um, ehm, eh, disponibli fil-budget għalhekk aħna beħsibna illi nżidu il-limitu massimu taħt il-proposta l-MFF imma jekk ma jkunx hemm żieda min-naħa tal-riżorsi propji mela il-marġni disponibbli se tkun inqas minn dik li bħalissa. Madana kollu aħna u koll ikkalibrajna l-ammont ta' appoċ moti mill-funzjoni ta' stabilizzazzjoni b'tali mod illi l-envelop ta' 30 biljun euro ikun bizzejiet biex natu appoċ li l-istati membri kollha li jkunu eh, eh, ġallu din il mekanizmu jiskatta kun eh, ikkalkulajna il-li nistaw nistabilizzaw 10% tal- il-nefqa pubblika li mhux ammont sajra apparti il-self garantit mill-budget il-proposta tipprovdi possibilita il li jessem tipprovdi appoġġ ta' stabilizzazzjoni b'mod parallel li mbagħad jista' innaqqas il-kapaċità ta' stabilizzazzjoni tal-funzjoni imma dana jirrikjedi l-iżvilupp ta' strument speċifiku fil-kontesta li jessem u it-trattat rilevanti għalija l-emenda 26 Ma M'għandniex ninsew il-limitu ġenerali profdut mill-ammont totali allokat għal din il-funzjoni. Waħna rridu nivitaw il li isf tkun aċċessibbli biss għal xi stat membri jew tnejn u hija għalhekk illi aħna daħħalna it-tieni limitu ta' self l-istat membru li ma jaqbis 30% tal-ammont disponibbli li ikunat baqa. Għana rridu nżommu dan il-buffer biex nizguraw li kunem kondizjonijiet indaqs għall-istati membri kollha fuq l-emenda 28 naħsbu li huwa importanti il regolament ma jkollux ma jispermix dubji dwar l-utilità tiegħu stess illi ISF ma jkollux impatt fuq l-istabilizzazzjoni illi hija xi ħaġa illi aħna ma naqblux magħha li ISF tista' tejn biex nevitaw spirali ta' reċessjoni fejn l-investiment pubbliku jonqos u bekk ikollu impatt negattiv fuq it-kabbir u it dħul mit-taxxa u jwassal situazzjoni ekonomika għar barra minnek billi joffri self minn il-imax l-ISF se jnaqqas l-ammont ta' dejn illi jista' jkollu pajjiż illi jkun qed jiffaċċa xokk. U dana jista' jgħin mbagħad għal daqstant biex jistabilizza s-swieq finanzjarji fuq l-ammont ta' 30 biljun kien hemm mistoqsija dwar xridna ngħidu bil-klim in principle aħna ridna najdu fuq l-ammont tal-self mux pala prinċipju fih nifsu fuq il-kriterji ta' eligibilità dak li provajna namlu għawnek bil-kriterji huwa illi infaslu l-funzjoni b'tali mod sabiex nevitaw eh, sogru morali imma ifokajna il-kriterji fuq imġiba tal-gvernijiet, ġifri stat membru, jista' jkollu proċedura bħal uh, eh, l-OEDP li jinfetaħ bħala riżultat ta' xokk imma m'għandux ikun hemm deċiżjoni tal-Kunsill li tajt li l-Istat membru maħax azzjoni korrettiva sabiex itejjeb is-sitwazzjoni. Mela fid-dawl ta' dan kollu naraw li hemm konverġenza qawwija fl-opinjoni tal-Parlamentu tal-Kommissjoni u aħna ħerqanin illi konna l-opportunità li nkomplu naħdmu magħkom sabiex nkomplu naħdmu biex intejbu test. Grazzi. Grazzi ħafna. Jekk verament għand tixtieq tajt xi ħaġa malaj malajr għaliex verament baqa' ftit ħin qabel ma nagħlqu. Enrique. Iva, mela, ħan xamru u nibdew naħdmu. Grazzi ħafna. Konklużjoni tajba li ta tispjeganna ħafna issa x'jistennina. Issa naddu għal l-aħħar punt il-Sinjura Jean Lambert fuq id-drittijiet u l-valuri nitloba illi iż-żon fil-qosor kemm jista' jkun sabiex eh, konna iċ-ċans nisimgħu minn ix-shadow rapporters l-oħra. et eh, insib il-karti tijaj, il-noti li għandi. Tajjeb, mela, f'din l-opinjoni dwar l-istabbiliment tal-programma l-drittijiet u valuri huwa illi dan huwa parti mill- Eh, revizjoni ta' programmi ta' finanzjament eżistenti. U dak li għanna unek huwa propju il-fond fl-MFF illi imes, ġifiri l-odda essenzjali biex aħna nimplementaw il-Karta ta' Drittijiet Fondamentali anke il-partijiet taħħal li huma l-iktar rilevanti Jiena per eżempju eh, smajt ħafna minn qal fuq diskriminazzjoni fil-post ta' xogħol u d-differenzi bejn is-salarji tan l-insa u l-irġiel fost affarijiet oħrajn. Ir-rwol tagħna bħala kumitat empl huwa illi nippromovu kemm jista' jkun postijiet ta' xogħol inklusivi niżguraw illi kulħadd huwa trattat b'dinjità. Aħna naħsbu li dan il-fond għandu rilevanza partikolari f'dan il-kontest u jorbot tajjeb mal-dibattitu li kellna aktar kmini illum fuq l-opinjoni ta' Sur Kuken fuq l-implementazzjoni tal-Karta ta' Drittijiet Fondamentali. Wieħed mill-punti ewlenin illi aħna rridu nisħu fuqhom qed nippruvaw illi nillimitaw in-numru ta' emendi imresqa u jiena naqbel eh, eh, li jaqblu ħafna ma dak li għandu jistudja l-Komitat Empl huwa il-promozzjoni ta' dawn id-drittijiet u valuri mhux biss il-protezzjoni tagħhom hemm emenda pereżempju illi eh, tħares dejn il-finanzjament ta' Equinet illi jiġbor flimkien l-entitajiet li jaħdmu fuq l-ugwaljanza dan huwa importanti ħafna għalina meta wieħed iqis illi dawn huma entitajiet maħluqa minn statuti illi qegħdin hemmhekk biex eh, jipromuovu u jappoġġaw leġislazzjoni Ewropea ma differenti minn entitajiet tas soċjetà ċivili f'dak ir-rigward lek għanna nħarsu lejn it-titlu u din hija xi ħaġa illi qed tissemma wkoll flibe kumitat mexxejja qed nitkellmu dwar drittijiet u gwaljanza u valuri biex niżguraw li aħna qegħdin verament nippromovu il-dimensjoni ta' l-ugwaljanza emenda numru 12 li dan jrid ikun rilevanti għal persuni għax meta nitkellmu dwar iċ-ċittadini dejjem nispiċċaw nargumentaw dwar xiridu ngħidu bi għal kelma ċittadini x'inhu ma ċittadini li għandhom l-istatus jew inkella dawk li jgħixu fl-Unjoni Ewropea. Imma naħseb jekk aħna qed nitkellmu dwar xi ħaġa li se titkellem fuq valuri u drittijiet għandna nużaw lingwaġġ li huwa inklusiv biex ma neskludu l-ħat minn possibilità li kollu aċċess għal fond hemm xi xi emendi illi ressaqtom jien li namlu rabta diretta mar GDPR il-ġdid u eh, fondi preċedenti u koll referu għal kwestjoni ta' protezzjoni ta' data u dini għaxa ħaġa illi għanna nikludu għawnek u koll, b'mod partikolari meta dana norbtuħ mal-razzizmu online u diskorsi ta' mibeda. Fuq l-istruttura Waħda mill-affarijiet li qed niproponi huwa li l-annes tal-lista ta' attivitajiet għandha tkun parti mit-test innifsu ma tibqax annes. Din hija li għandha tkun parti mir-regolament u parti wkoll mill-ambitu Naħseb dawk huma il-punti ewlenin illi xtaqt nġbet l-attenzjoni ta'kom għalihom u jiena ħerqana illi naħdem ma' kulħadd fuq din l-opinjoni. Grazzi ħafna baqanna kwarta mela sa nitlob li shadow rapporteurs biex jitkellmu fil-qosor kemm jista' jkun żewġ eh, minuti sabiex jitkellem kulħadd eh, l-Onorevoli Koza għal PPR. E.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 se jkun hemm emendi illi bihom inkun nistgħu naħdmu b'mod pożittiv. Hemm punt li nixtieq nisħaq fuq jien għandi l-impressjoni li l-gruppi kollha jablu mal-fatt illi ikun hemm attenzjoni partikolari lejn il-persuni diżabbli. L-Unjoni Ewropea hija membru eh, ratifikat il-konvenzjoni ta' ġnus ma'uda disabli, però mbagħad hemm l aspet tal-minoranza li mhuwiex ċar u nixtieq li dan jiġi iċċarat aħjar. Mbagħad hemm il-kwistjoni tal-protezzjoni tad-data. Nipproponi li nqogħdu nkunu kawti fi xoltana għax għax m'għandniex naċċettaw proposti illi jistaw joħolqu diffikultajiet fil-futur. Umbat il-punt li mis fuq l-indikaturi. Hemm inkunu determinati hawnhekk għaliex fil-proċess kollu kemm hu għandu jkun ċar illi l-indikaturi għandhom ikunu speċifikati u għandhom jiġu rispettati biex inkunu nistaw inkejlu u nikontrollaw brigorozita il-fondi. Jena kontent illi se illi nista' jkonna din il-kooperazzjoni u jena għandi fiduċa illi fl ħar inkunu nistaw noħol u pakett biex inkunu nistaw niksbu il-għanijiet il-miri tani biex insostnu il-soċjetà ċivili fuq il-ħidma tagħha. Grazzi. Zanato għal-SND fil-qosor kjoġbok. Grazzi, President. Nirringrazzja anki il-rapporter li għamlet ċor eccellenti, naqbel ma ħafna mill-kwistjonijiet li tkellimna fuqhom sissa u anki mal-maġġoranza tal-emendi. Jiena bħala rappresentant tal-grupp SD se niprova insaħħaħ iktar eh, b'emendi immirati biex ikonna strument dejjem iktar effettiv biex ikonna impatt pozittiv fuq dak li għandu xjaqsam mal-ġrida kontra diskriminazzjoni u l-esklużjoni soċjali tal-gruppi emarġinizzati. E u importanti li dan il-programm ikun jista' E, jipromovi il-valuri maqsuma tal-Europa u ċittadini Ewropej suppost għandhom jikkonsidraw li huma e, garantiti, però fil-fatt huma riskju. U għacċar illi f'moment fejn il-populisti u l-lemin estrem jihdu iktar poter dawn il-protezzjoni ta' drittijiet għanna insaħħuhom bir-riżoluzzjoni li aħna provajna fil-Parlament f'April li għadda Eh, aħna tlabna strument li kun jista' jappoġġa l-organizzazzjoni ta' soċjetà ċivili fil-promozzjoni ta' drittijiet fondamentali fl-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb li risposta tal-Kummissjoni kienet pożittiva, però mhix biżejjed. U dejjem iktar huwa dejjem iktar diffiċli għal NGOs li jaħdmu eh, fuq il-promozzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u ta' drittijiet fondamentali fl-Unjoni Ewropea. F'ħafna pajjiżi bħal fl-Italja, l-organizzazzjoni tal-soċjetà ċivili qegħdin jiġu attekkati u qed jiġu eh, stigmatizzati. U allora nħoss illi huwa importanti li eh, il-maġġoranza ta' dawn il-fondi għandhom verament jers u lejn l-NGOs, anki bluzu ta' strumenti ta' finanzjamenti iktar flessibli. Fuq dak li għandu xjaqsam mal mal mal ma 641 miljun ta' euro. Għandu jkun hemm iktar fondi biex ikun jista' jaffaċċa l-isfidi dejjem ikbar tal-Unjoni Ewropea. Fuq il-abbozz ta' opinjoni naqbel ma' rapporter fuq il-fatt li eh, illi ninkludu l-annes wieħed fil-testa regolament. Unħoss li u fost il-miri ikunem anki l-edukazzjoni u l-advocacy. U rridu nużaw dawn il-fondi għal eh, għaxol tal-komitat. Naqbru kol mal eh, ma rapporter li nbidlu titoli tal-titolu eh, un nżidu anki l-kelma ugwaljanza. Grazzi. Il-kellima li mis. nirringrazzja għal proposta Zitnanska. Aħna għawnek qed nitkelmu fuq il-protezzjoni tal-ugwaljanza tal-minoranzi u din dawn kwestjonijiet li affettwawna lil l lilna l-koll. Essa u fl-aħħar qed naraw proposta li qed nerġaw naraw għal darbohra E, e, l-inklużjoni anki tal-soċjetà fis-soċjetà tar-Roma. Aħna kellna skambi fuq ċerti punti mar-rapporter, jiena kontenta nara illi fil-perjodu ta' programmazzjoni li jmiss aħna se nifukkaw eh, fuq il-hate speech fuq l-internet eh, disabilitajiet u anki Eh, il-klim kontra ċerti persuni bċerti sfondi religjużi, drittijiet ta' tfal, eh, drittijiet tal-persuni b'dizabilità. Il-Signor Pinto all'Alde. Grazie ħafna. Għalija importanti ħafna dan din l-opinjoni. L-Unjoni Ewropea attualment għaddeja minn krizi. U qed jemerġu populizmi kem fuq xellu fuq l emil Dan rapport u importanti biex l-Unjoni Ewropea nerġa' nġibu għalura lejn il-valuri fondamentali tal-oriġini ta' drittijiet tal bnedem U il-persuna umana tkun fiċ-ċentru tal-attività tagħha, Unjoni politika u ekonomika ma testax Eh, tinkludi eh, libertà għandu ikun hemm libertà ta' ċirkolazzjoni ta' ċaqliq bejn il-pajjiżi eh, kollha. Hemm problema serja fl-Unjoni Ewropea imħabba l-kriżi li għaddejn fiha u li waslet ukoll id-drittijiet tal-bniedem issa pratikament saru isom dekorativi nitkelmu fuqhom biss fuq il-festi. Eh, eh, mumiex fil-fat eh, mux ma jirreprezentawx il-prassi ta' il-prattika tal-politiċi Ewropej. U importanti illi id-dritti tal-bnidem fl-Unjoni Ewropea jerġaw jisiru approċ politiku għal rappresentanti politiċi u mux klim fera dekorativi uh, li jintużaw għati iċ-ċelebrazzjonijiet u l-festi. Grazie. għal mawħat eh, u laqasal l-FDD e u l-INF u għalek issa senerġanat il-mikrofonu l-Signora Lambas, il-rapporter. Uh, thank you, President. Grazie, President. Anki l-kollegi tal- kummenti taħħom pozittivi ħafna. Naħseb illi sen jirnexinna naħdmu fl-imkien biex nkunu nistaw eh, ntejbu nittamaw eh, il-proposti b'din il-miżura importanti. Xieħut mill-punti li semmew fuq il-minoranzi u fuq l-importanza tal-sim tal-valuri eh, għal kulħadd fuq il-protezzjoni ta' data u wkoll hemm anki il-kwistjoni e, li nies għandhom jifmu verament id-drittijiet li għandhom u aħna għal kumitat empl kienet pjuttost importanti anki uh, fuq il posta ta' xogħol. Il-nies għandhom e, e, e, jifmu li illi mhux qed jiġu monitorati l-ħin kollu għal kull moviment li jagħmlu u għal kull nifs li jihdu. U din hija importanti fid-data protection u firwall. Mela nerġa' nirringrazzja għal kollegi u nħares l biex nerġa' narakom f'waqt il-laqat tal- Grazzi mela il-shadow eh, meeting se jisiru fil ġimgħat 45-46 nivvotaw fil-19-20 ta' novembru fil-Liben nivvotaw fil-3 ta' deċembru. Il-laqa li mis tana se tkun fit-18 ta' ottubru mill-9 sal-nofsija għawnek. Skużawni illi fl-axar ħaffiftkom u l-President ġentilment jirringrazzja l-interpreti u jgħajt illi minħabba li jintom ħaffiftu għandhom break kem kem wahda itwal minn tas-soltu. Dwar nofsinhar tajjeb.